So dear colleagues, kollegi, il-wara l ofsinar il tajjeb, l-ewel qabel ma nishti nadotta u l-oġenda ija adottata xieħbarijiet osra unbat il-membri diġa ġew informati li fis-sitta u nofs sejkonna la akunġunta konġunta ma' libe peress illi ma jkunx possibli iktar tard timbidlu is-sala diġa preparajnija għalla akunġunta u għalek hemm l-ismijiet anki tal-komitat liħor. Hemm xi rakkomandazzjonijiet mill-laqa ta' 22 ta' Novembru tal-koordinaturi l għennet il-konsultazzjoni ECB fuq l-MPLs. Taqsira e diskutejna illi nġibu fl-imkien taqsira ta' diskussjoni u fl-istess ħin anki l impegni fuq għall-addendum illi saru fi smieħ pubbliku fid-9 ta' novembru illi ġimmi bawt l-kom ġo itra u fija lekon najdu li aħna nħarsu l-qoddim li jiġu implementati dawn l-impenni. memx eh, regoli ġenerali vinkolanti u inkomplu dan il-dialogu u kooperazzjoni fuq din il-kwestjoni importanti. Umbat il-koordinatori tal-Brexit qablu fuq il-metodu ta' ħidma il-żjara il għal-bal Basilea ħatkun fis-6 ta' April. Il, il il-ġimgħa tal-Parlament Ewropew fefrar se jkun hemm żewġ eh, waħda fuq it-tax żewġ laqat, waħda fuq it-taxxa u l-oħra fuq l-Unjoni Bankarja. Nesti u li konna illi nirċevu l-ismijiet tal-parlamentari interessati sal-20 ta' novembru. U naqblu koll li l-work, hemm bżonn nagħmlu workshop fuq din il-kwistjoni fuq l-grupp ta' ħidma ta' taxxi. Umbat eh, teknoloġija finanzjarja, umbat kienem eh, ġi approvat il-kalendarju tal-laqat tal-grupp u minissar u d-dim irridu noqodu attenti għalix minissar u d-dim se jinataw bis l-membri uffiċali illi jgħidu illi jridu jirċevuhom. Allora jekk ma tagħmlux dan l-obtin ma tirċevux id-dokumenti stampati. U f'kull każ hemm hemm eh, xi kopi li se jinżammu preserva. <coughs> Umbat sen, sen dedikaw slot għal PSD2 u jina nilqa t titji li sar un-bat fuq la delegata anti-money laundering illi eh, bilna li kunem estensjoni għal ċar. Umbat se, se diskutu għaddi fil tal-koordinaturi l-lum. Umbat fuq il-mifid e, bilna l-nibatu tal konsil u Kommissjoni biex norganizzaw proċedura Umbat eh, kienem laqa ta' Shadows, kienem petizzjoni fuq 0296 bilna li nibatu itra, umbat mozzjoni għal rizoluzzjoni fuq B8 0247 tal-2017 u mux senatu follow-up għal mozzjoni għal rizoluzzjoni il-proposta tal kommissjoni ġiet irtirata u koordinaturi għaw li ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni u kien hemm min indika anki illi nixtiequ nindirizzaw il-problema b-istrumenti oħrajn. 12. Supervizjoni tal-banek u panel ta' esperti ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni. Kużawni li dawn l-aħbarijiet kienu twal, però nista' nista' ngħaddu għal punt ta' fuq l-aġenda. U kif tafu, il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet illi nerġaw eh, innaħtru Elke Kenige għal president tal-Board ta' Single Resolution. Nilqa kolleg l-Elke Kenige ila president mill-2014 kif nintkom tafu il-mandat taħħa se jiskadi u l-Kommissjoni skont l artiklu 56 i-proponit illi nistaw nestendu għal ħames snin oħra u f'dan il-kontest nisimaw minn għanda il-lum u nina zgur illi ser tħares il-qoddim lejn il pjanietana tagħna bħala President tal-SRB u natik il-mikrofonu biex tamel istarrija ta' introduzzjoni. Grazzi, President, membri, onorevi tal-Parlament. Jina kontenta li jina dawnek kun kellimkom fuq il-ksibiet tal-SRB sissa taħt il-presidenza tiegħi u anki l-elementi li nħoss li huma importanti għal biex imxur u qoddim It-trasparenza u responsabilità pubblika, accountability huma importanti għal ħidma tagħna Fir-rwol tiegħi bħala president jiena eh, kont preżenti f'ħafna smih eh, kien hemm iktar minn tnax fil-Parlament Ewropew u kelli anki żjarat eh, fl-istati membri parteċipanti u kelli anki laqat mal-parlamenti nazzjonali il istednuni Hija ħaġa kritika għal leġislaturi fl-Unjoni Ewropea kollha mhux biss hawnhekk fi Brussell ma fl-Unjoni Ewropea kollha jiftħu x-xogħol tal-SRB <clears throat> biex insibu soluzzjonijiet u anki fuq il-natura eh, diffiċli l-implementazzjoni eh, tal-azzjoni ta' għana għanda tagħna għandha impatt kbir fuq ċittadini. Aħna publikajna l-ewwel programm multianwali għall ewwel tliet snin u dan jinkludi anki l-programm ta' ħidma l-2018 U naħseb illi diġa issa nistgħu ngħidu illi it-tini periodu tal-Unjoni edha solida. Però rridu nżommu il-momentum u naslu għal riżultati u ma nistgħux aħna najdu illi spiċċajna l-ħidma tagħna. Fi snin li ġejjin u iktar li lem, l-SRB ħad kompli tagħti l-kondizzjonijiet biex tiżgura li jkun hemm riżoluzzjoni ta' banek li fallu li kollom impatt minimu fuq l-ekonomija reali, fuq il-sistema finanzjarja, fuq il-finanzi pubbliki. Dini għal missjoni tana u dana għal proġett li fi ħafna snin meta wieħed is il-komplessitajiet tiegħu. Konkretament, eh, l-iktar tarza 2020, pero anki iktar kmini għal ċerti banek gbar, l-SRB tkun eh, speċat il-pjaniet ta' rizoluzzjoni illi fihom eh, gratta sofistikazzjoni. Aħna nifmu li jkun hemm stadi intermedji tal-pjaniet ta' rizoluzzjoni illi se jiġu mbagħad er-, irfinati sakemm jaslu għal dan l-stadju aħari. Eh, nista' ngħid bċar illi aħna għandna pjanijiet tal-maġġoranza tal-banek u issa dawn jirrigwardaw <coughs> titjib U ritnajt moċar illi il-pjan imkien fil-ħajja u għatajjeb jekk ikun jista jinkludi anki realtà mhix marufa. Irridu nħarsu l-qoddim, però rridu jkunu adattati għad ċirkostanzi ta' kull situazzjoni konkreta jekk eh, da umbat iridu eh, jiġu trasformati fi skema ta' rizoluzzjoni. U naturalment irridu jiġu anki aġġornati, ma nistawx jħalluhom fuq l-iskaffa għaliex is-sitwazzjoni qed titbidda. Il-pjanijiet tagħna se inkludu eh, miri vinkolanti eh, għal ħtiġijiet minimi għal funds propri u liabilities eligibli fuq livell konsolidatu solo u anki aspetti ieħor importanti se riflettu anki ir-riżultati fuq it-tneħħija tal-impedimenti għal riżoluzzjoni. Għalbanek e, li għandhom kolleġġ ta' riżoluzzjoni e, il-pjanijiet, li dawnu ma komplessi ħafna, il-pjanijiet tal-2012 se inkludu anki e, e, miri fuq livell konsolidat kif ukoll anki diskussjoni inizjali. Għalbanek li mandomx kolleġ ta' riżoluzzjoni, ġifiri dawk li huma inqas komplessi, se namlu miri fuq livell konsolidat. kellna ġa workshops twal u eh, smieħ mal-banek individuali u aħna komunikajna proattivament l-approċ ġenerali għas-suq bżewġ dialogi fl-industrija fl-2017. Fl-2018 għal dawk il-banek illi għalihom diġa hemm miri vinkolanti din is-sena fuq livell konsolidat, l-SRB se determina miri fuq livell individwali biex eh, bekk inkunu għamilna pass il qoddim għal banek l-oħrajn, aħna sen nifissaw miri vinkolanti fuq livell konsolidat. L-approċ jizgura li l-banek ikunu jistaw jgħamlu ġestjoni ta' transizjoni biex jisodisfaw l-ħtiġijiet MRL minar ma jkun hemm impatti fuq l-istabilità finanzjarja jew l-ekonomija reali jew anki il-kapacità ta' self. Ma rridux ninsew illi Meta ġi deċiż il-qafas ta' riżoluzzjoni kien hemm kunsens ġenerali biex neskludu eh, ripetizzjoni ta' dak li ġara li nużaw il-flus tal-ċittadini biex insalvaw il-banek. Allora l-BRRD u l-SRMR ġew infaslin b'mod xiera biex eh, biex nallokaw l-ispiża tal-falliment għal shareholders, bondholders u mux lejn il-ċittadini. U importanti li aħna narfu illi e, eh, l-MRL kredibli u suffiċenti ikun parti minn din l-ekwazzjoni. U dina kienet propju fil-qalba ta' dak li provajna aħna namlu mill-krizi finanzjarja tal-2008. ċoħe, illi l-banek ikunu ikun possibli li namlu rizoluzzjoni taħħom. U daħna e, eh, minnajr ma nieħdu deċiżjonijiet il-banking, il-banek tal-banking union diġa għamlu Eh, bonds addizjonali tal-ewwel ter u ta' tini ter fl-ewwel nofs tal-2017 u anki fis-tieni nofs tal-2016. Allura naħseb illi aħna mixin fid-direzzjoni tajba anki fil- banek li mandomx eh, targets vinkolanti. L-SRB <coughs> ħati prezenta il-politika ta' rizoluzzjoni komuni u se nizviluppaw policies fu l-MRL eh, interna, kalibrazzjoni MRL eh, u se nifokaw fuq il-likwidità fi rizoluzzjoni. Politika biex jiġu identifikati impedimenti so, ta, ta, ta sustanza eh, u ma deġa pjanati u sen għaddiħla sen identifikaw dawn l-impedimenti u sen uh, sen, sen ġelu l-banek jaħdmu fuq dawn l-impedimenti. E, irridu e, nizvilupaw anki gwida ulterjuri fuq l-użu tal-strumenti ta' rizoluzzjoni differenti u fuq l-evaluazzjoni tal-interess pubbliku fi rizoluzzjoni li huwa soġġett li aħra. U tistaw isibu iktar elementi fil-dokument tal-programmazzjoni multianwali. Illin namlu azzjoni ta' rizoluzzjoni titlob li jkun impjan master. U dan għamil ħdaġa f'Ġunju, u mbagħad u wara l-evalwazzjoni tal-ECB li l-Banko Popolar kien sej falli, eh, l-SRB fl-imkien ma l-autoritajiet spanjoli ħadna deċiżjoni unanim biex nieħdu azzjoni ta' riżoluzzjoni fuq dan il-bank. U din id-deċiżjoni ġiet approvata mill-Kummissjoni Ewropea u l-SRB fl-imkien mal-Kummissjoni Ewropea u l-ECB se jihdu nota tal-lezzjonijiet li talmu minn din rizoluzzjoni kważi ta' test li tista' ta' li klassika. Emma kif għadna qabel, ir-realtà ħafna drabi tista' tkun differenti u f'kull każ rridu nkunu anke kapaċi naħdmu b'kuxenza u flessibilità fil-kas ta' banek li għet ifallu m'hemmx possibilità tini possibilità. <coughs> Il-kas tal-Banko Popolar nista' noħdu bħal eżempju, aħna fil-pjan ta' riżoluzzjoni rajna illi jista' jkun hemm bail uh eh, però nistgħu ngħidu wkoll illi issa kellna ehm, ehm, xerrej potenzjali għal bank sħiħ kellna din il-fortuna u imma jekk eh, jekk kif ġara hawnhekk din hija l-aħjar soluzzjoni, allora dan huwa l-aħjar mod li aħna li aħna eh, nixtaw Insegu il-devjazzjonijiet tal-pjan dejjem għandna ninkluduhom u nikkonsidrawhom jekk se jagħtu riżultat aħjar. Umbagħad hemm anke ħaġa oħra ċara, il-riżoluzzjoni dejjem twassal għal telf tal minandu min għandu l-equity u anke dak li għandhom il-bonds U eh, issa naraw li din hija festa għall-avukati li mhux biss eh, jisfidaw l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u tal-Awtoritajiet Nazzjonali, ma anki l-illegalità tal-qafas ta' riżoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Il-BRRD u l-SR MR bħalissa edin jiġu revizjonati u sen naraw xi bidliet fis snin li ġejjin li rridu niddeċidu fuqhom il-rizoluzzjoni tal-banek huwa konċett pjuttost eh, ġdid u jista' jkun utli biex inkun nista' eh, nemendaw regoli applikabli. Sakemm eh, ma u jwassalx għal backslide ta' regolamentazzjoni. <coughs> F'dan il-periodu aħna edin anki inħarsu lejn id-deċiżjoni fuq il-partijiet l-oħrajn tal-pakket ta' risk reduction għal xew importanti għal mandat tagħna u għal ħidma tagħna. Nittamaw li se jisaħħaħ il-qafas ta' riżoluzzjoni għati ċarezza fis-snin li ġejjin. Qabel ma nala nixtieq infakkarkom illi l-implementazzjoni ta' backstop komuni għal din dan il-font ta' rizoluzzjoni singola naturalment għadu priorità fuq l-agenda u għal din ir raġuni aħna qegħdin nappoġġaw l-isforzi tal-Istati membri biex nħolqu backstop effikaċi komuni. U fl-aħħar, però mhux l-inqas importanti, edis u it-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja u għadu ma jeżist, għadu mhuwiex preżenti. U nixtieq infakkar li stati membri li jridu naħdmu biex nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet ta' legacy u rridu nżidu l-qafas legali b'mod partikolari il-liġijiet fuq l-insolvenza. Bħala President tal-SRB jiena inħoss li huwa importanti kritikament li nikkonsolidaw il-ħidma li ġa saret fil-pjanifikazzjoni ta' riżoluzzjoni u biex nżidu l-analiżi kemm fil-planning ta' riżoluzzjoni u anki fil iżvolut tal-policies. Biex nagħmel taqsira naħseb li sar ġa ħafna, però kif diġa għadna ma nistawx najdu eh, eh, sfortunatament illi għamilna il-ħidma tagħna kif eh, suppost. Jiena ħares l qudim l-inkompli din il-ħidma u grazzi tal-paċenzja tagħhom u tal-attenzjoni. U jena provajt nirrispetta l-10 minuti li tajtuni, grazzi. Mela, issa. Nibdew bil-mistoqsijiet tal-kollegi u tal-kommenti l-ewwel kellim huwa Brian Hayes, EPP. Grazzi, President. U Sinjura Kenning, nerġaw nilqawk fil-komitat tagħna. Grazzi għal kommenti tiegħek Inti fil-fat għettajt tajt namlu nagħmlu għax dan fil fal-fatt biċċa xogħol in motion. Tkellimt fuq il-fatt li l-tielet pilastru jidis għadu mhuwiex prezenti u għandu jiġi jiġi approvat u inti tkellimt kol fuq neċessita li napprovaw ir-reġimi ta' insolvenza fil-Stati membri. Allora hemm ħafna xogħol, ħafna ħafna. F'kwalunkwe ambjent il-xogħol tal-SRB huwa kruċali. Irridu nħarsu l-qoddim, per nħarsu anki lura biex nizguraw illi għandna l-aħjar mix politika. Jiena bla dubju bħala rizultat wara l-kriżi e, e, l-istruttura li għanna fl-Unjoni Ewropea e, e li l-bail bejlin iktar mill nużaw il-paylout huwa importanti biex nżidu l-fiduċa fis-sistema bankarja allora jena naħseb illi eh, ir-rol tiegħek huwa essenzjali dak li inti għamilt fil-passat kien eh, importanti u nittama li fil-futur se żżid il-fiduċa pubblika fil-leġiżlazzjoni kollha li aħna daħalna mill-kriżi u, l-implementazzjoni. Għandi tliet mistoqsijiet osra, l-ewwel net nixta taħseb illi ir-relazzjoni mal-Parlament nistgħu ntejbuha u kif inti tiġi regolarment dimna. Aħna għandna ħafna opportunitajiet nagħmlu lek mistoqsijiet anki waqt il-follow-ups, però bħala parti mit-trasparenza tal-SRP, kif nistaw intajbu għadi, jina eh, dana l mod ġenerali. U tiri punt, x'qed tagħmel il-SRB jiena ma rajtux għadni il-pjan li ġi publikat il-lum. il pjan li ġi publikat il jum biex nifmu kif huma l-istrumenti ta' rezoluzzjoni meta nqabruhom mal-kumplament tad-dinja. Aħna kif kif nistgħu nitqablu hemm bilanċ il fuq dak li għandu xaqsam mal-ħtiġijiet ta' riżoluzzjoni, kif edin sejri l-istrumenti li għanna huma suffiċenti u fl-aħħar inti għat illi inti tkellimt fuq mal-parlamenti nazzjonali, tatina infern minna ħatijak illi tkun, illi tkun prezenti fil-parlamenti kollha nazzjonali e, tal-membri e, e, partecipanti. Anki l-istati membri żar u importanti l-implementazzjoni tal-ħidma tiegħek u importanti fuq il-livell tal-istati membri biex it-tajem it iktar fiduċa. Grazzi. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek niprova nirrispondihom. Nibda bl-aħħar waħda. Jiena kontenta illi immur nagħmel skambju ta' opinjonijiet mal-parlamenti kollha tal-Istati membri, però jiena mmur meta jistidnuni. Aħna aħna disponibbli. Jiena fl-ewwel tliet snin ma forsi ma kellix suċċess kelli intenzjoni nidħol f'kull stat membri, pero ma li n xtaqt nitkellem mal-industrija, mat-teżoreriji, qed <laughs> jiġri li s-snin qegħdin jeqsaru dejjem iktar u hemm ħafna pajjiżi li diġà fissajna data però għadni ma morx. Imma bla dubju dan l-iskambju ta' opinjonijiet anki mal-Parlamenti Nazzjonali hemm bżonn nagħmluh. Forsi din ukoll hija introduzzjoni bejn aħna u l-oħrajn. Aħna għandna dialogu eccellenti mal-kollegi eh, Amerikani, anki mal-Bank tal-Ingilterra, li għaparti mill-Unjoni Ewropea, però mhux mal-Unjoni Bankarja kien hemm eżerċizzju trilaterali eh, biex naraw x'jiġri jekk wahda mill-banek tagħna tfallixi kif se ngħinuhom u mbagħad għanna l-oħrajn għandhom vantaġġ kbir għandhom għandhom għandhom membru wieħed u għat li aħna għanna 19 il-liġi ta' insolvenza differenti, liġi tal-kumpaniji differenti, 19 il-liġi tal-kumpanija. Għanna kolla u dimna l-istess eh, problemi qoddimna. Eh, u għalina u ħafna iktar diffiċli meta niġu għal-likwidità, Mm. fil- eh, u l-aħħar mistoqsija fuq il-relazzjoni mal-Parlament jena naħseb li minnaħa tagħna il relazzjoni mal-Parlament hija tajba ħafna, aħna nippruvaw nkunu trasparenti kemm jista' jkun possibbli u natukom aċċess għal minuti tagħna u naħseb illi minn dejjem jiena kont disponibli għal biex nitkellem mal parlament jew bħala eh, bħala esperta hawnhekk flekon jew anke in kamera. U jiena ngħidlek illi din hija waħda mill-iktar ħaġ affarijiet importanti li għandna fidejnakom bħala SRP. Pernanġ Pervanġ Beres. Merci, uh, Koning. Ehm, Grazzi. Grazzi, Signora Koenig. il-fat li ħatġi estiza terminu tijak tal-pala president tal-board għet jisir fi żmien fejn hemm ħafna fturi fis-suq illi qegħdin ehm, jagħmlu monitoraġġ dak li qed jiġri meta użajt il-lodda tar riżoluzzjoni għall-ewwel darba. Ovvjament, aħna għanna il-xol il insaqsu dwar dan. U għallura u għalleġittimu anke minnaħat tal-parlament li sir evalwazzjoni, sir evalwazzjoni fuq dak li sar eh, anki fuq il-evalwazzjoni ta' Banko Popolar u anki tal-Banek Taljani. Bħala President tal-SRB, jiena nixtieqek, jiena nixtieq insaqsik mistoqsija ġenerali fuq dak li jett inti dwar il-ġestjoni tal-likwidità. X'nistgħu nitalmu minn dak li minn dak li seħħ, x'iżbalji saru li nistgħu jistgħu ma jerġgħux isiru u x'titjib jista' jsir ukoll. Per eżempju, l-informazzjoni li jkun hemm fis-suq qabel mal-bord ħares lejn il-pjan riżoluzzjoni anki fil-kas ta' Banko Popolar. Fuq l-Emrel u eh, l-importanza li dejjem meta tiżdied. Tkellimna ħafna fit-tul fuq għadin, imma hemm mistoqsija pratika dwar kif nistgħu napplikaw MRL u sabiex il-banek ikunu jistgħu jersqu jidħlu fis-suq sabiex jieħdu eh, kapital ġdid għassi ġadda mingħajr ma jkun hemm ċiklu illi fl-aħħar mill-aħħar wassal għal prezz tal-kapital li dejjem jola. Aħna tippruvaw insaħħu dan kollu eh, inti kont qed taħseb li tuża dawn il passi dawn l-istadji intermedjarji. Imma kif se tneħħi din il-kontradizzjoni? Il-fatt li rridu nħarsu lejn is-sitwazzjoni individwali ta' kull bank u niżguraw illi ta' kollu da eh, kull ma namlu ikun konsistenti. Fuq IDES inti semmejtu fl-aħħar u aħna l-kol qegħdin nħarsu mill-viċin il-kas ta' Banko Popolar. Fortunatament kienem bejjieħ, kienem xerrej għal Banko Popolar. Imma il-komunikazzjoni li ġiet prezentata mill-Kommissjoni sabiex ikunem progress fuq il-fajl ides u biex l-affarijiet jimxu l-qoddim. Taħseb li dan kien tajnuna? Aħna, al-kontrarju naħsbu illi jem evidenza illi it-naqis tar-riskju diġa għamel ħafna progress u allura sa fejn irridu naslu, kemm irridu nagħmlu progress eh, biex imbagħad naslu għal sim tal-pis. Ħanipprova nwieġa pal mistoqsijiet eh, skont l-ordni li ressaqthom. Mela, fuq eh, il-kas ta' Banko Popolar, aħna edna wara il-kas ta' Banko Popolar kien wieħed fejn applikajna ir il regoli Imma konna fortunati wkoll illi eh, f'dan l-istadju kien hemm anki xerrej. U anki anzi konna fortunati ħafna wkoll illi il-bank stess eh, kien les li jinxtara u allura kien hemm proċess ta' xiri li aħna stajnu nużaw bħala bażi għax-xogħol tagħna. U din kienet ir-raġuni għalfejn eżattament wara edna li ma rridux nħarsu leha bħala żball imma najdu illi anka dan il-kas juri illi l-kwistjoni tal-ekwidità eh, hija kwistjoni importanti, tkellimna fit-tul fuq għadin, u id-data, data ma kienieċ ta' kwistjoni f'dan il-kas. Eh, kien hemm proċess diġa organizzat il-bank fil-fatt kien anki disponibbli biex eh, jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa imma dan il-bank ukoll kien se jkollu ibati u kien jgħaddi minn problemi li kieku kanna bżon aktar trasparenza fuq il-dejn kbir palma jikollak bżon fi strategija ta' bejlin. Iġifiri, iva dejta tista' tkun problema jekk il-bank ma jkollux data room, jew ma jkollux proċess ta' bejħ diġa infassal, mela allura mm, diffiċli jisib ħadd li jixtrih u li ħaj jħusibu iktar tard. It-tieni punt li semmejt inti l-informazzjoni fis-suq jiena qed ħafna drabi illi l-SRB ma kellix informazzjoni sensittiva fis-suq. Din ma kienieċ ta' problema, jiġifieri kienet kien ċar illi il-bank kien taħt ħafna pressjoni, kien hemm ħafna informazzjoni għaddejja u anki skont ir-rapport ta' Reuters. Reuters jridu deċidu min tkellem ma' min, mhux jiena kont. Fuq l-Emrel, dinja trade-off huwa hija biċċa għodda verament importanti għanna bżon l-emrel um, anki mod eh, fuq livell adekwat u anki fuq kwalità eh, adekwata. Nafu li hemm eh, diskussjoni leġislattiva għaddejja u allura aħna qegħdin nistudjaw għadin. Tistaw taraw anki fuq il-website tagħna aħna rridu illi il-banek kollom miri kollanti eh, u għandhom erba snin biex jimxu maħħom. Xi banek m'għandhom bżonnhom daw l-erba snin għal edin qegħdin f'konformità u oħrajn għadhom irdu jaħdmu fuqha. Imma nżommu f'moħħna illi Emrel se tkun diskussjoni annwali u allura titterġa' tiġi eh, nerġgħu indurwa kull sena. Dinja xi ħaġa li tibqa' d Kif dejjem edna, l-Unjoni Bankarja għandha tlet pilastri u t-tielet pilastru u importanti ħafna biex inkunu ċerti illi l-Unjoni tiġi meqjusa pala Unjoni u mhux u anke meta jkun hemm meta jkun hemm bżonn ħarsu min qed iħossib fid depożituri tkun eżerċizzju eh, nazzjonali u allura qegħdin nimxu f'din id-direzzjoni imma naħseb hekk qed immorru lil minn dak li nistgħu ndiskutu hawnhekk. Tajjeb, grazzi ħafna sena dwar Sander Lunes. Grazzi, President, jina u koll nilqa l-Senjura Kunik fosna. Jina għandi xi mistoqsijiet fuq l-Unjoni, eh, l-lajnuna mm, statali u IDIS. Nishtiq inkun naf jekk hemm xi ħaġa fuq il-wish list tiegħek tixtieq illi tbiddel pereżempju skont il-regoli tal lajnuna statali l-affarijiet serin tajjeb jew forsi qed immaġinu xi ħaġa ħjar. Per eżempju li forsi kummissjoni għandha iddur il-liġijiet tagħha fuq il-għajnuna statali eh, fil-BRD u forsi l-komunikazzjoni tkun iktar linja ta' ħjar. Mm, imbagħad, it-tieni mistoqsija fuq l-IDIS inna niddiskutu għal sentejn eh, fuq din il-kwissjoni anke semmejta Issa, b'rispons għal-mistoqsija tal-kollega Beres, nishtiq unsaqsu fuq il-skemi ta' garanzija fuq depoziti nazjonali. Jina u koll naħseb li dawn għandhom il wol importanti anke fil-fazi tal-aħħar ta' IDES, per eżempju meta nitkellmu fuq każijiet ta' banek Zar li mhux dejjem ikollhom eh, ikun hemm fondi Ewropej li, jintervjenu. Kif taħseb li taħdem l-IDES? u eh, anke meta jkollok dawn l-iskemi ta' garanzija ta' depositi nazzjonali eh, li ħajkollhom l-irwol ehm, fil li jassorbu it-telf ehm, anke fi stadji eh, tal-aħħar. Din hija xi ħaġa li tista' ssir. Mela, ħan nitkellem fuq dak li nixtieq. Iva, dan huwa żmien tas-sena li nitkellmu fuq dan. Jiena dejjem illi wara il-każ ta' riżoluzzjoni jew wara każijiet ta' insolvenza rajna illi tkun li tagħmel sens li kieku jkollna salvagwardi meħtieġa sabiex inħarsu lejn is-setup kollha kemmi pala mm, perspettiva ta' inċentiva. Eh, Kenna komunikazzjoni tal-bank fl-aħħar reviżjoni tal-2013 u mbagħad il-BRD daħlet daħlet fl-2014 U allura għandha tagħmel sens li kikun irrevedu dawn iż-żewġ inċentivi u naraw li huma allinjati ma' xurxin. Ħankun ċara, jiena minn qed ngħid li ma nix bżonn ehm, recapitalization, din hija xi ħaġa li għandna nużawha u anki l-għajnuna tal-igwedità f'ċertu każijiet din tista' tagħmel ħafna sens. Jiġifieri ma jfissirx li ħankunu aħjar f'sitwazzjoni waħda jew foħra. Imbagħad it-tieni mistoqsija ta' Idis. Ovvjament dawn l-iskemi ta', ta garanziji ta' depositi nazzjonali għandhom ikollhom rwol importanti. Fl-SRB aħna l-Awtorità ta' Riżoluzzjoni għal banek il-kbar imma aħna naħdmu eh, mill-viċin mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni nazzjonali u dawn huma l-awtoritajiet li jieħdu ssib il-banek iżgħar u aħna għandna biss funzjoni ta' monitoraġġ din dan huwa suġġett li dejjem ħajkun iffokat sabiex ikun hemm salvagwardja għal eh, il-banek medji u żgħar li għandhom supervizjoni Ewropea. Jiġifieri bħala bħal rezoluzzjoni din hija sistema fejn ikollok kemm il-kompetenzi nazzjonali kif ukoll kompetenzi Ewropej. Imma naħseb dan għadu ftit kmini biex nitkellmu fuq u immur l minn dak li għanna niddiskutu l-lum. Grazie ħafna, issa Peter Jezek. Grazie ħafna President u eh, merħba Signora Koenig u awguri u kol. Jina għet nħares lejn dan ismiħ tal-lum pala opportunità biex nħarsu lejn il-qafas ta' irkupru u ta' rizoluzzjoni Ewropew u nixtieq niffoka fuq l-idea tal-interess pubbliku. Jina nixtieq immur lura għal dawn l-aħħar żewġ każijiet tal-banek taljani fejn kien hemm il-pubbliku illi kellu Eh, jaqsam parti mill-pis finanzjarju minħabba li il-regoli ta' insolvenza ġew eh, implementati flok il-regoli ta' bailout eh, Ewropej. U jien għandi mistoqsijiet dwar dan. L-ewwel ħaġa, jekk l-applikazzjoni tal- ta' regoli ta' insolvenza nazzjonali wassal għal ħlas minn dawk li ħalsu t-taxxa bħalma seħ fil-każijiet ta' dawn iż-żewġ banek. Eh, ma jkunx fl-interess pubbliku l-imbat tiġi applikata l-BRRD u jekk l-interess pubbliku għandha tiġi definita bħala salvagwardja eh, l-istabilità finanzjarja, kif il-gvern taljan argumenta għal żmien twil illi dawn iż-żewġ banek kienu sistematiċi. U minna ħal-oħra sarbiħar konklużjoni oħra. Din hija xi ħaġa ehm, sorprendenti għaliex il-Gvern Taljan qal illi il-miżuri ta' insolvenza huma meħtieġa biex ma jkunx hemm ħafna problemi fl-ekonomija. Umbat fl-aħħar, ma taħsibx illi l-interess pubbliku kolla jista' jiġi definit bħala l kredibilità tar-regoli f'każ tal-żewġ banek ma stax ma toħx impressjoni il-regoli forsi se saru mot għad-diskrezzjoni tagħhom. Grazzi. Jina ħanibda bil-qafas tal-BRD jew l-SRMR f'każ illi bank qed ifalli l-ewwel ħaġa tittara jekk hemm soluzzjoni privata f'dan il-każ eh, ma kienx hemm soluzzjoni privata, Umbat allura trid tivverifika jekk hemmx interess pubbliku biex insolvu il-banek il taħt il-qafas tal-BRRD. Inkella l-ideja tkun l-insolvenza taqa' taħt il-qafas nazzjonali. Jekk inħarsu l-interess pubbliku ħan nużaw tnejn mill-ħames kriterji il-konsiderazzjoni. l waħda tkun teddida għal stabilità finanzjarja u t-tieni kriterju dan il-bank jagħti eh, għandu funzjonijiet kritiċi hemm aktar kriterji imma dawn huma tnejn l-aktar importanti. Għal dawn iż-żewġ banek aħna ħarġu bil-konklużjoni illi minħabba il eh, l-input kollu li sar minn dawn il-banek, ħadd minnhom ma kellu kritiku, eh, kellhom funzjoni kritiku li seta jinbidel ma xi ħadd ieħor. U laqqas kienu interkonnessi mal-pubbliku fejn ikun hemm anke tħassib ta' stabilità. Dan il-każ kienu jindbatu għall awtoritajiet nazzjonali u r regoli ta', ta insolvenza nazzjonali kienu japplikaw. Issa, ir-regoli ta' insolvenza taljani iħallu lok għal beħ tal-negozju u anki li jkun riżultat tajjeb. Walura, it-tihda deċiżjoni mill-Gvern Taljan wara konsultazzjoni anki mal-Kummissjoni Ewropea sabiex tati lajnuna mhux minħabba l-interess pubbliku għall-istabilità finanzjarja b'mod ġenerali fl-Italja, imma aktar iffokaw fuq aspetti soċjali u varji fl-Italja. Din hija deċiżjoni li ttieħdet wara d-deċiżjoni tagħna ma kienx hemm flessibilità, ma naħseb nista' naqada mal-mistoqsija tas-Sur Luns x'nixtieq jiena, x'nixtieq aħna, naħseb għandna nirriflettu fuq dak il-każijiet flimkien mal-Kummissjoni sabiex naraw jekk hemmx eh, bżonn ta' allinjament. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sur Viegas. Grazzi. Għandi xi mistoqsijiet. Iva, ha... nistaqsi xi ftit mistoqsijiet fuq il-Banka Popolar ta' Spanja. Kien hemm ħafna ilmenti ilmenti li trassu qoddim is-sistema ġudizzjarja li setgħu jkunu interpretati illi setaw iwaqfu il-proċedura kollha kemmi. Issa fuq dan il-nuqqas ta' informazzjoni fuq uh, Reuters, x'nistgħu nassumu eżattament x'tib ta' konklużjonijiet nistgħu naslu għalihom? Kemm kienet din deċiżiva għal din il-kriżi tal-likwidità u kemm hemm bżonn li nieħdu eh, miżuri konkreti, mistoqsija jaħra fuq il-każ tal-Banko Popolar. Il-kumpanija Lloyds kienet responsabbli għal ħruġ ta' żewġ rapporti ex ante u ex post u ħarġet ukoll ċertu verifika ta' nuqqasijiet u din xi ħaġa importanti li aħna rridu nsaqsu li nanfusna jekk hemmx konflitt ta' interess ħalli bekk aħna insaħħu eżattament dak illi kellna fl-ewwel rapport. it tieni mistoqsija anke fuq it trasparenza. Meta aħna jista' jkollna aċċess għal dawn iż-żewġ rapporti? Meta nistgħu narawhom? U aħna ħankun qed nitkellmu xorta waħda fuq l-istess kriterji ta' trasparenza jew inkella għandna il-periklu illi forsi nkunu ħriġna b'rapport li ma jkunx korrett. Forsi jista' jkun hemm informazzjoni konfidenzjali. U eh, nixtieq insaqsi mistoqsija konkreta fuq il-pubblikazzjoni ta' din l-informazzjoni ta' dawn il-punti kollha Mitta mawli dan biex ħajdajja fis-sistema intom taħsbu li huwa verament meħtieġ li din is-sistema ta' kontroll tkun ikkonfermata b'dan kollu ħallibek il-kumpaniji esterni illi jaħdmu bħala oligopolju u li ħajkollhom ukoll effett fuq is-sistema finanzjarja. U mistoqsija tiegħi l-aħħar waħda hija fuq is-sistema kollha kemm hi. Riżoluzzjoni dejjem ħadd wassal għal konċentrazzjoni iktar b'saħħit tas-sistema. Taħsibx li dan huwa ta' kontradizzjoni mal-anijiet ewlenin tal-Unjoni Bankarja Grazzi. That's quite a list of questions. Lista twila ta' mistoqsijiet prova nindirizzawm waħda waħda. Mela, l-ilmenti mhumiex se jwaslu għar-riżoluzzjoni mux se jwaqfu rizoluzzjoni, memx mod kif tneħħi deċiżjoni ta' rizoluzzjoni, il-leġizazzjoni titlob illi eh, nittama li ma jkunx il-kas u pjuttos konvinta fuq dan, jekk rizoluzzjoni tkun qed tikser il-rizoluzzjoni eh, ta' kreditu, emmek kumbat ikunem il-kumpens u il-font ta' rizoluzzjoni, eh, il-font uniku jiġi użat, jiġifieri mod ġenerali, le, jiġifiri ma tsax neħi deċizjoni ta' rizoluzzjoni skont il-liġi. Il-rapport ta' Reuters fuq il miżuri li għandhom jittieħdu, aħna dejjem nirrikonoxxu li rridu informaw li kulħadd fl-organizzazzjoni u jiena konxja ħafna tal-ħtieġa illi niżguraw illi id-data tibqa fuq livell konfidenzjali fl-organizzazzjoni dak li tista' tagħmel imma għal darbaħra nixtieq ngħid illi dan huwa rapport eh, allegata minn li ġej minn għandna imma ma ġiex minn naħa tagħna dan, dan kien il-punt minn li wassal għal problemi, le il-bana kella, kella, kellu problemi oħrajn, anke ratings, eh, ġifiri naħseb mm, daqxejn wisq faċli li ngħidu li Reuters wasslet għal dan, imma sawnek nasal. fuq eh, l exante u ex post, smajt il mistija Min għandu jagħmel din il-valutazzjoni? L-leġislazzjoni hija ċara. Irid ikun hemm evalwazzjoni li ssir minn partijiet terzi indipendenti. U għalhekk l-SRB diġà fl-2015 għamlet xiri biex tkun tista tara illi għanna għazla ta' valuri u, u um, rajna ċertu kumpani suspettati hemm sitta f'kollox u f'kwalunkwe każ aħna nkunu qegħdin nippreparaw għar-riżoluzzjoni u anke fil-każ tal-Banko Popolar aħna immorru naraw x'inhu il-konflitt ta' interess u il-kumpanija illi tipprovdi l-aħjar eh, eh, nimxu mal prom kumpanija ta' l-aħjar l-aħjar eh, offerta u ikun hemm żewġ evalwazzjonijiet. Evalwazzjoni waħda ta' x'jistgħu jkunu l għadda ta' riżoluzzjoni u ta' qafas biex ikun l-aħjar riżultati. Imbagħad ex post ikun hemm l-evalwazzjoni sabiex inkunu ċerti mill-fatti, nkun nistgħu nippruvaw li l-ebda kreditur eh, ma jkun ma jista' jmur allar minħabba l-azzjoni ta' rizoluzzjoni tal-insolvenza. Forsi aħjar li nagħmluha fuq livell intern biex ikun hemm armata ta' personal di irdu nżommu f'maħna illi satax il-stat membru u eh, għalhekk tajjeb ikunu eh, eh, informati biex jagħmlu din l-evalwazzjoni. Il-qafas legali jgħid biss illi irrid ikun hemm tkun xi ħaġa li ssir minn barra. Dwar it-trasparenza wara riżoluzzjoni kienna ippubblikajna verżjoni oħra tar riżoluzzjoni di issa kellna il-panel tal-SRB illi iddeċida li rridu nippubblikaw eh, u naqsu il-verżjoni u rridu naqdu attenti ħafna bir-rapport ta' valwazzjoni. U ma talbuna eh, taqsira ta' rapport ta' valwazzjoni u aħna kan għamlu dan ħajjuhu xifti ġimat eh, jena xtaqt li din t-sir sa qabel il-miliet għal valutazzjoni 2 għal valutazzjoni 3 din għadda xi ħaġa li għadha ma ħarġitx minn mis-sors u mhux qed proġu pressjoni għal xiridu valutazzjoni tajba kif suppost. U mhux ma rridux illi wara jgħidolna illi kena hemm pressjoni u allura eh, rridu nagħmlu l-istess proċess għal din il-valutazzjoni li jmiss fuq is-sistemi ehm, jekk naħseb li nejdu too big to fail tmur li lin mid-daqs. Grazzi ħafna, issa naddu Vengi Gold. Grazzi. L-ewwel ħaġa fuq il-kwistjoni tal-Banko Popolar. Diġa diskutejna fit-tul hawnhekk il-problemi illi kienem u eh, aħna kol samna it-ħassib tagħna. Huwa ġie ġustifikat li kull min tilef il-flus dan il-proċess eh, li jiddefendi ruħu. Minna ħall-oħra aħna qed naraw ħafna lobbying għaddej hawnhekk eh, fil-Parlament u anki postijiet oħrajn u din naħseb li hija problematika kif jiġifieri xi atturi organizzati tajjeb ikunu jistgħu resqu dan is-suġġett fuq il-mejda fuq l-aġenda. Forsi tista' tagħtina aktar aktar dettalji fuq il-pressjonijiet li qegħdin tesperjenzaw intom. X'kif qegħdin taffaċċjawhom. Umbagħad it-tieni mistoqsija marbuta mal-vot eh, illi ġej. Mod ġenerali aħna għandna din l-idea illi ehm, talba tal-istati tal membri u anki fuq livell pubbliku f'dan f'din is-sala u anki regoli aktar stretti ta' riżoluzzjoni u aktar kondizjoni tal-banek biex ikun hemm riżoluzzjoni possibbli. Eh, dan kollu, dawn kollu tnaqqas u allura kritikajni għadin u kellna skambju twil ta' itri mistoqsijiet miegħek u allura għandna ħafna dubji il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni li negozjajtu ma l-istituzzjonijiet rispettivi. Għana dubjużi fuq jekk xat nimxu mal-liġi għaliex nuqqas ta' mirit, emrel u anki nuqqas ta' miżuri vinkolanti. Eh, aħna dizappuntati illi ħaddumu sal-2020 sabiex ikolkom riżoluzzjoni, pjanijiet ta' riżoluzzjoni sħaħ eh, u vinkolanti għall-istituzzjonijiet kollha. Nixtiequ li kieku tkunu tistgħu timpenjaw ruħkom eh, għal proċedura aktar maġla. Madana kollu il motow għalina u għalli tattakax il-min qed iwassal il-messaġġ eh, jiddependi mill-rida u s-seta li għandek inti u koll. Inti xorta waħda ħad tajt ċirċiv fil voti tagħna, anke jekk ma tistax tressaq din il-miżura aktar b'saħħitha, imma xtaqna naqsmu dan iż diżappunt miegħek u nittamaw li kunem hemm aktar impenni eh, b'saħħithom min-naħa tiegħek f'dan l-aspett. Ħa nipprova nwieġeb għal mistoqsijiet tiegħek. Fuq il-Banko Popolar jiena ukoll nibqa' eh, affaxxinata bil-, bil, bil dak li għamlu l-kollegi, il-pressjoni probabbilment hija l la, mish kelma tajba lina, anka taddit, ma toġobnix. Aħna rajna ħafna kazijiet fil-qorti u naħseb ħafna nis illi tilfu l-flus illi eh, talawna l-qorti ma ħanħalli fidejom dawn. Fuq il- it-talba li nsaħħu aktar regoli. Aħna impenjati bisħiħ pala SRB illi napplikaw verament ir-regoli illi għanna u nizguraw illi il-banek jista, jista jkollhom din is-solvenza. Ir-riżoluzzjoni mal-banek mi ħaġa li qiegħda fil-pjantana, aħna rridu nissimaw mill-banek, rridu nifmu illi aħna qed nieħdu l-azzjoni tajba u li mixin fid-direzzjoni tajba wkoll. Jiena nixtieq li kieku nistgħu jista' jkollna proċess aktar malajr, imma l-unika ħaġa li nista' ngħid bħalma minna Fremrel fl-2017 aħna ddeċidejna illi namlu nieħdu pass eh, sostanzjali għal banek il-kbar u it-tieni livell jiġi aktar tard. U nistgħu ngħidu li ħanimxu mal-istess mal-istess rotta fuq l-impediments eh, imma rrid tara kif ħa taħdem għaliex ma tkunx trid tieqaf taħdem fuq eh, l-insolvenza għaliex l-ewwel titneħi l-ewwel impediment, jiġifieri forsi aħjar naħdmu fuq tlet affarijiet fl-istess ħin, imma nixtieq niżgurak illi aħna qed nieħdu l-mandat tagħna b'serjetà u jiena nixtieq ħafna li nkun f'pożizzjoni illi nista' ngħid illi l-proċess se jilek l-essa sal-2019 imma rrid nkun realistika u ma rridx inweċ xi ħaġa li diffiċli ssir. Grazzi. Għal-catch di għaj ma jidirx li għawn eh, grupp mill-FDD u l-INF Eh, Jonas Fernandez issa. Buenas tardes, President. Buenas nar tajjeb, Senjur President. Salam lilek, Senjura Kunek, grazzi tal-li edha għawek. Jena nishtiq insaqsik mistoqsijiet fuq il-program ta' ħidma tas sena 2018 u l-pjan multianwali iżda tistaw tifmu li ma kellniex biss bizzejiet ħin biex naqra dan il-pjan ta' ħidma Ġifiri allura bil-forsa jkolli nsaqsik fuq il-kas tal-Banko Popolar għandi erba mistoqsijiet. L-ewwel net, inti qed il l-informazzjoni ta' Reuters ma kienieċ edha ta' sala l-informazzjoni kompleta. Jiena naħseb illi il-problema kienet illi amplifikat id-dakjerazzjonijiet illi inti għamilt fl-intervista ta' Bloomberg mingħajr din l-intervista l-informazzjoni ma kienieċ ħal kolla biżejjed ħafna seta' ġifieri jiena naħseb illi aħna rajna l-informazzjoni ta' Reuters serħet ħafna fuq l-analiżi tiegħek iżda jien naħseb li l-informazzjoni ma kienitx korretta u Inti mis-soltu kontejt li mhux ħadd la fuq dan il-bank u laqas fuq banek oħrajn. Ġifieri importanti li nevitaw dawn it-tip ta' ħruġ ta' informazzjoni fil-ġejjin jew inkella kif tistgħu tevitaw li kun hemm dawn id dikjarazzjoni li forsi jistgħu jkunu eh, interpretati ħażin issa fuq il rapport tal-Lloyd inti qed li Ma jistax ikun ippubblikat dan ir-rapport minħabba li rridu nigarantixxu l-istabilità finanzjarja. Iżda nixtieq nfakkarkom li għal jimsħaħ is-swieq finanzjarji fi Spanja ma kinux stabbli xejn kien hemm xi entitajiet li kellhom verament ibatu minħabba projbizzjonijiet illi kienu imposti għal tax-xiri u bej U jiena nixtieq insaqsik jekk eh, tistawx terġgħu taraw x'ħajkun l-pożizzjoni x'ħatkun il-pożizzjoni tagħkom fuq dawn it-tip ta' riformi. Użomna informati wkoll issa fuq dan ir-rapport ukoll. Inti Intijet illi ħajkun hemm bżonn illi aħna nevitaw li jkun hemm konflitt ta' interess, iżda ħafna minna jemnu li hemm konflitt ta' interess, aħna ma nix dubju illi id-Deloitte jistaw jagħmlu dan ir-rapport, iżda ma nistawx nifmu illi dak illi jagħmel ir-rapport qabel għandu jagħmlu wkoll anka wara jiena naħseb li hemm verament konflitt ta' interess u nixtieq nkun naf jekk fil-ġejjieni inti taħsibx illi dan il-konflitt ta' interess huwiex se jinħas sanka iktar quddiem naħseb li din hija xi ħaġa li rridu nippruvaw nevitaw, nevitaw li jkun hemm xi tip ta' dubju u konflitt ta' interess. Reba mistoqsija tirreferi għall-Unjoni Bankarja, ħan nikkonkludi malaj kemm jista' jkun. Inti qed li Nervis fil-fatt jista' jkollu l-appoġġ tal- sistema fiskali tal-reġjun tal-Bask ukoll biex ikun hemm riżoluzzjoni. Grazzi ħafna nixtieq il nibda bil-inwieġeb l-ewwel mistoqsija ġifieri fuq il-ħruġ ta' informazzjoni għabbażi ta' intervista li għamilt jiena ma' Bloomberg jista' jkun hemm iva ħafna rabtiet iżda jiena talabni ġurnalist mistoqsija illi ikwota lill-Banku Popolar u l fat li l-valur tan-noti ijat qiegħed jonqos. Iżda jiena l-unika ħaġa li qed huwa li qed nanalizzaw is-sitwazzjoni ta' Banko Popolar bħal banek oħrajn. Kont qed nassumi li forsi seta' jkun hemm kummenti oħrajn illi se tawaslu l-istess riżultat iżda jien ma kontx qed nitkellem speċifikament fuq Banko Popolar. Issa fuq ir-rapport ta' Deloitte naħseb illi ma naqbilx miegħek illi aħna rajna nuqqas ta' stabilta fis-suq wara r-riżoluzzjoni tal-Banko Popolar illi kienet magħrufa wkoll anke mill-kollegi eh, Spanjoli aħna rajna illi la id-det sovran, la id-dejn sovran u laqas banek oħrajn ma kellhom impatt kien hemm ukoll min saqsa u qal ara allura x'se nagħmlu f'dan il-każ naħseb l-iskrutinju ma kienx fir-riskju wara r-riżoluzzjoni tal-Banku Popolar fuq ir-rapport ta' Deloitte aħna qedna bosta drabi illi għandna dan il-panel hemm żewġ varjazzjonijiet separati aħna kellna wkoll valur differenti, issa ma nistax ngħid illi fil-ġejjin jista' jkollna valur wieħed jew inkella jista' jkollna raġunijiet għalfejn jista' jkollna bidla Iżda li jkollna dawn iż-żewġ valwazzjonijiet distinti tagħmel sens għalija. U l-mistoqsija l-oħra tiegħek fuq trasparenza aħna qegħdin nippruvaw naraw kif nistgħu nippubblikaw il-partijiet li mhumiex konfidenzjali tal-valwazzjoni ta' Deloitte u naħseb li dan jista' jfisser illi dan ħajkun publikat fis-sit tal-internet tagħna ħalli kulħadd ikollu l-opportunità illi jaqrah dan l-rapport iżda li tkun pubblikata għal parti li mhijiex ta' informazzjoni konfidenzjali sa fuq il-non-resolution parti jiena qed illi xtaqt nara illi jkun hemm backstop għal Single Resolution Fund għalissa aħna kellna il- risoluzzjoni li daħlet fis seħħ il-backstop kienet u eh, wkoll fil-fażi aħarija wara l-lan reċiproku dwar reċiproċità ta' dan il-fond, anzi naħseb li din ħatkun fidejkom intom bħala leġislatur li għandkom tiddeċiduha fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi, aħna naħsbu illi il-Komissjoni ħa tipproponi backstop għal l-Unjoni Bankarja Sur Tremosa Grazzi ħafna. Sur President, Signora König, Nerġan għakal boħra f'dan dan il-komitat, għandi zewġ mistoqsijiet fil-qosor nixtieq li nawgura lek ħafna suċċess għax-xogħol tiegħek is-sena d-dieħla. Mela. X'nistgħu nitalmu mis-sitwazzjoni ta' Banko Popolar forsi d-darba li jmiss li jkun hemm bank leader qudiem is-Single Resolution Board ma jkollokx bżonn ta' 48 minuti biex tiddeċidi iżda 48 sija. Forsi jista' jkun hemm xi regola li tkun implementata mħalli naraw eh, jekk nistgħux verament ikollna ċertu regolarità issa fuq ir-rapport jekk il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea titlob ir-rapport sħiħ, l-SRB allura ħajbatu r-rapport sħiħ lill qorti tal-Ewropa tal l-Qorti Ġustizzja Ewropea, iva naturalment l-SRB hija soġġett ta' deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ġifieri jekk il-qorti tiddeċidi li għandu bżonn li jsir hekk allura mbagħad naħseb li jiena nitlob lill-avukati tiegħi li għal darba oħra għandu jsir hekk u dan dejjem ħajsir skont id-deċiżjonijiet tal-qorti u aħna ħanżommu mal-deċiżjoni ukoll tal-Kumitat tal appell aħna noqogħdu attenti ħafna fuq id-deċiżjoni li qed nieħdu minħabba din informazzjoni sensittiva ħafna sa fuq l-ewwel punt. Aħna ħadna iktar minn 48 minuti biex niddeċidu domna li jisih fil-fatt. U laqqas ma domna 48 sija, le, Iżda wieħed mill-argumenti li użajna aħna rajna illi jekk ħajkunem hemm xi bank illi jfalli f'nofs tal-ġimgħa Importanti illi ikonna moratorium ħalli bekk ikonna xi ħaġa wkoll l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni hemm ħafna pros u kons li nistgħu nikkonsidraw iżda bla dubju ta' xejn dan wieħed mill-lodda li jista' jippermettilna illi ikunu nistgħu jkollna ftit iktar ħin biex niddeċiedu, nittama li weġib mistoqsija tiegħek. Grazzi ħafna u b'mod ġenerali nixtieq nirringrazzjakom ukoll tal-kooperazzjoni istituzzjonali tajba ħafna li kellek inti flimkien mal-Bord mal-Parlament Ewropew nittamaw illi il-pass li jmiss ġifiri tar-rapport jista' jtejjeb din il-kooperazzjoni ġifieri qed nistennew bil-ħerqa li kemm jista' jkun ikollna iktar trasparenza fuq dan l-element. Jiena qed eh, ninnota b'mod pożittiv li fil-ġejjini m'intix qed teskludi li jkollna rapport differenti li ħireġ minn entitajiet differenti. U abbażi tar riżultat tal-votazzjoni ħana nistgħu nkomplu wkoll id dialogu anka fuq dan. Grazzi ħafna tal-li kontu kont preżenti għal dan ismi issa ħani fuq verament tal-ftit minuti biex natu l-opportunità li kulħadd jilħaq jasal ħalli bekk nkun nistgħu nivvutaw ħalli naraw jekk nikkonfermawx l kekunik bħala trittriċ ehm, tal-SRB. Grazzi.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

still, I, I still see Okay. Okay, so the test is closed and now we can start. Uh... Tajjeb, mela temmejna t-test issa nistgħu nibdew bl-ewwel votazzjoni. Iġifieri il-ħatra ta' Elke König mill-ġdid konferma tal-ħatra ġifiri tal ke König bħala iċ tal-bord tal-SRB dan huwa vot sigriet ġifiri jek ħatifutaw bil-plus, ħatifutaw favur, bl-aħmar kontra u astenzjoni, astenzjoni naturalment, votazzjoni ftuħa kieġabkom. Vote is closed. 31 in favor. Mela 31 favur. Ħadd kontra disastenzjonijiet erke kienet kienet ikkonfermata fil-ħatra tagħha fil-kariga tagħha. Proset l-erke kienik. Mela issa naddu biex nifutaw fuq l-abbozz tal-opinjoni fuq l e ħajkonna votazzjoni nominali fuq l-ewwel emenda jekk ħad tkun adottata dan ifisser li l-proposta kollha kemmi mhix se tkun aċċettata u ħajkonna votazzjoni ħarija. Mela votazzjoni miftuħa, hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem. Fuq direttiva, nivotaw Iva, fuq direttiva. Iva. Fuq id-direttiva nifutaw. Mela, votazzjoni miftuħa. Disclosed. Nara il-votazzjoni għaddiet. Mela, il-proposta miex mil uwa miex aċċettata u dak kollu li jorbot maħħa madux jot. Mela issa ngħaddu fuq il-proġett nifutaw biex nifutaw fuq il-proċedura permess ta' votazzjoni nominali kieġobkom ivvutaw. Vote is closed. Nara, il-votazzjoni. L-istess riżultat 24 favur, 16 kontra l-ebda stanzjoni mela l-proposta ma ntlaqax. Issa nifutaw fuq l-abbozz ta' opinjoni għal proposta għal direttiva dwar il-qafas ta' ristruttural preventiv. Mela emenda 117 dawk favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikawa. Vote is closed. Nala, il-votazzjoni ma tlaqax l-emenda 118 favur kontra astenzjonijiet niftaħ il-verifika Vote is closed is Votazzjoni maluqa. Emenda 119 issa favur. Kontra. Ħajkolli nivverifika. Votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddiet emenda 120 dawk favur kontra Vote is open. Nerġa' nivverifika votazzjoni miftuħa kieġobkom. Vote is closed. Nala il-votazzjoni. 20 favur 20 kontra blezzat ġifini ma tintlaqax emenda 121-122 flimkien favur kontra stazzjonijiet maddewx. Emenda 17 favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Emenda 123 dog favur kontra ħajkolli nivverifika kon votazzjoni miftuħa. 1, 2, 3 fuq 123, votazzjoni maluqa. Is rejected uh, amendment 124 in favor. Amenda 124, favur, kontra, stenzjonijiet, maddiċ. Amenda 125, favur, kontra, kombinazzjoni daqsxejn stramba. Votazzjoni miftuħa. Tfada żewġ kollegi rridu jivvutaw, nifutaw mela l-votazzjoni għaddiet din l-emenda. Il-kompromess a favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 18 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 129 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. Emenda 130 favur kontra Nivverifikaw 130 bħala emenda f'kirġob konvotazzjoni miftuħa. Nala il-votazzjoni maddiċ 130 kienet dik l-emenda, mela 131 favur kontra naħseb li għana l-istess eh, tip ta' ta' rizultat maħan verifika votazzjoni minnali kieġobkom nal eh, votazzjoni Għaddi din l-emenda mux bħal l-oħra mela 132 favur kontra il-partit tal ħodur huma kontra mela naħseb illi ma taddix. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 133 favur kontra niftaħ il-votazzjoni fil ta' votazzjoni nominali. Għana bosta kombinazzjonijiet differenti hawnhekk. Nagħlaq il-votazzjoni ma ntlaqgħax. Emenda 21 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 134 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 135 il-PPE l-SND huma kontra. PPE inti qed le, li kontra le? Mela tajjeb li ħan verifika meħabba li Brian inta tivvota ma prevanx qalbek qed tqarbek iktar li xellug ma bil-kontra votajt. Votazzjoni miftuħa l-verifika. Għaddit bitċar mela votazzjoni maluqa għaddit, mhux bħafna iżda għaddiet. 135 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 136 favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ 137 favur kontra astenzjonijiet. Għajar niverifikawa. Nasab li maddiet imma. Għatfada żewġ kollegi li għandhom jivvutaw, nala il-votazzjoni. Maddiċ. Blazat maddiċ. 138 favur kontra astanzjonijiet maddiċ. 139 favur daw kienu l-istess 138-139 favur kontra. Naħseb li maddiċ imma ħan verifika votazzjoni miftuħa kieġibkom. Nala votazzjoni maddiċ emenda 22 favur kontra ast Astenzjonijiet aħjar niverifikaw għal numru 22 votazzjoni miftuħa. Nara il-votazzjoni. Tlieta 23 favur kontra aħjar niverifikawa 23 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 142 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 24 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess B favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 27 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Emenda li t-verifikawa, numru 27 mela le n-verifikawa. Still colleagues to vote. Vote is closed. vota zewġ kollegi li rridu jivvotaw nagħlaq votazzjoni. Favur kontra stenzjonijiet. 151 nerġa' nivverifika kieġobkom. Qegħdin inqas mis-soltu ġifieri l-motta kif imma mqasmin votazzjonijiet. Jamlu għad diffiċli nara minna u riżultat, mela maddiċ 152 favur kontra stazzjoni ta' d 153 favur kontra aħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa l-istess favuru kontra mela ddiċ. 172 aħjar niverifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għal darba oħra għandna 20 favur 20 kontra, blezzat mela maddiċ 156 favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikawa votazzjoni miftuħa nal votazzjoni ma 23 favur kontra astenzjonijiet naħjar nivverifikaw naħseb li għaddiet imma aħjar nivverifikaw permezz votazzjoni nominali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 aħjar niverifikawa. Votazzjoni nominali. Vote is closed. Again a draw. Rejected. 155. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ħjar niverifikawa. 155. Vote is closed adopted 158 in favor Għaddit, mela 158 favur kontra stanzjonijiet maddiċ 157 favur kontra naħseb li għaddiet imma ħan verifikaw kieġob konvut vote is closed adopted għaddiet 159 favur kontra Stenzjoni taħjar nifverifikaw għadi. Kjoġobkom. Il-futaw? la, il-votazzjoni drojġajna. Mela maddiġ kompromess ċe favur kontra stanzjonijiet. Għadda l-kompromess emenda 169 favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikawa. 169 votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa maddiġ b'vot wieħed 168 favur kontra stenzjonijiet aħjar nivverifikaw 168 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiġ ħabadro kompromess de demenda rali mir rapporter favur Rrit naqra le mhux għalfejn, għax għandha bil-miktub, jgħid il-President. Favur kontra stazzjonijiet għadda dan il-kompromess. Emenda 32 favur kontra astanzjonijiet ma' jek ista jekk verifikawa u wkoll. 32. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 173 favur kontra stanzjonijiet maddiċ 174 u 176 favur kontra stanzjonijiet aħjar verifika votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni Ħeġajna dro mela ma jaddux dawn l-emendi. 178 favur kontra Is-sendi favur jew kontra favur? Mela, 178 favur kontra li għadditti. Mela, 152 Aħjar niverifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 183 favur kontra stanzjonijiet Maddirċ 184 favur kontra astenzjonijiet. Mux għet nara li sijar jivvotaw mela aħjar nivvotaw votazzjoni nominali. Nal votazzjoni maddirċ 185 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 33 favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikaw naħseb li ma taddix iżda ejja niċċekkjaw permezz ta' votazzjoni elettronika fuq 33 nagħlaq l votazzjoni maddiċ b'vot wieħed 188 favur kontra l-SND favur. Astenzjonijiet għaddiet 189 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 190 favur kontra astenzjonijiet. Votazzjoni miftuħa. Aħjar niverifikawa. Nala, votazzjoni għaddiet 191 favur kontra stanzjonijiet għaddiet kompromess E favur kontra stanzjonijiet għadda 199 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 35 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 200 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 201 favur kontra astenzjonijiet ma għaddiet 202 favur kontra astenzjonijiet ddiċ 203 favur kontra astenzjonijiet ddiċ 204 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika votazzjoni miftuħa votazzjoni mal ma ddiċ 205 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ 206 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ 207 favur kontra. Verifika l-votazzjoni miftuħa 207. <clears throat> Votazzjoni maluqa maddiċ. Vot wieħed, 208 favur kontra astensjoniet għaddit. 209 favur kontra. Namlu verifika 209 votazzjoni miftuħa. Notazzjoni manuqa. Għaddit. 212 favur kontra astensjoniet għaddit, 213 favur kontra astenzjoniet għaddit 214 favur kontra namlu verifika fuq 214 votazzjoni miftuħa l-votazzjoni marruqa ma ddiċ vot wieħed 215 favur kontra astenzjoniet IPP 215 favur Iva adottata 216 favur kontra <clears throat> astensjoniet verifika 216 votazzjoni miftuħ. Votazzjoni malwa. Għaddit. 217. <clears throat> Favur. Kontra. Namlu verifika fuq 217. Votazzjoni miftuħa. <clears throat> votazzjoni malwa. Maddiċ. 218 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 219 favur. Kontra. Liberali favur nitkom. 219 għaddit. 220 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 221 favur. Kontra verifika l-votazzjoni miftuħa. L-votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa għanna l-kompromess F favur kontra astenzjoniet għadda. 228 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda 229 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 230 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 231 favur kontra astenzjoniet għaddit. 232 favur kontra astenzjoniet. Namlu verifika. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Vot wieħed. Maġġoranza. 233 favur kontra astenzjoniet għaddit. 234 favur kontra. <clears throat> Namru verifika fuq l-emenda 234, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. L-emenda 235 favur kontra. Astenzjoniet verifika 235, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marwa. Maddeċ. Emenda 236 favur kontra astenzjoniet. Maddeċ. 237 favur kontra <coughs> astenzjoniet. Maddeċ. Emenda 36 favur kontra. Verifika 36, għax ma tollux dejkom bizzejiet, għavra jkun namel verifika. Votazzjoni maluħa. għadda għaddit. 238 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 37 favur kontra namlu verifika fuq 37 fa' l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. 239 favur kontra. Namlu verifika fuq 239 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Ma' ditx. 240 favur kontra namlu verifika fuq 240 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa ma għaddiċ. 241 favur kontra. Astenzjoniet ma għaddiċ. 242 favur kontra astenzjoniet għaddiċ. 38 favur kontra astenzjoniet għaddiċ. 243, 244 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 245 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 246 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 247 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. 248 favur kontra astenzjoniet għaddit 249 favur kontra namlu verifika fuq 249 votazzjoni miftuħa e il-votazzjoni marwa għaddit 250 favur kontra astenzjoniet għaddit 252 favur kontra 251 taqqa. Allora namlu 252 issa, verifika fuqa fera. Il-votazzjoni manuqa. Għaddit. 253 eh, favur kontra. Namlu verifika fuq 253 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni manuqa maddiċ. 39 favur kontra. Namlu verifika fuq 39 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marwa. Għaddit. Kompromess ġe. Favur kontra astensjoniet għadda. 258 favur, emenda 258 kontra. <clears throat> Namlu verifika fuq din l-emenda 258 għax mux etna mux ettollu jdejkom bizzejiet. Votazzjoni marwa. Ma għaddiċ. 259 favur kontra namlu verifika fuq il-259 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għanna l-istess vota u minn żewġ naħat, għavera maddiċ. 260. Le, irtirata di, skużawni, 261 favur kontra astenzjoniet għaddit. L-SND kienet favur 261, 262 favur kontra namlu verifika fuq l-emenda 262, votazzjoni miftuħa. L-votazzjoni marruqa, għaddit. 263 eh, favur kontra astensjoniet għaddit. 264 favur kontra. Namlu verifika fuq 264, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 265 favur kontra. Namlu verifikat fuq l-emenda 265, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ. 266 favur kontra. Verifika fuq l-emenda 266, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni <clears throat> maluqa ma ddeċ. 41 favur kontra ta' għaddit. 42 favur kontra astensjoniet għaddit. 267 favur kontra astensjoniet namlu verifika. Nasib li maddiċ, pero irridu namlu verifika. Min izgur. 267 votazzjoni marruqa. Iva, maddeċ. 268 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddeċ. 43 favur kontra astenzjoniet għaddit. 269 favur kontra. Namlu verifika fu l-emenda 269 l-votazzjoni miftuħa. Tajjeb, bintkom favur, skużawni, ma rajtekx. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 270 favur. Kontra. Verifika 270 votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa. Maddiċ. 44 favur kontra astensjoniet għaddit. 45 favur kontra astensjoniet għaddit. 46 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess H. Favur kontra astensjoniet għadda. 274 <clears throat> emenda. Favur kontra astensjoniet għaddit. <clears throat> Kompromess I. Favur kontra astensjoniet għadda. 283. favur kontra namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess ġejb, omenda orali, favur kontra, astensjoniet għadda. Emenda 292, favur kontra, namlu verifika, 292, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma ddiċ. Emenda 56 u anki emenda 60 flimkien. Favur kontra namlu verifika, votazzjoni miftuħa fuq dawn iż-żewġ emendi. <coughs> votazzjoni maluqa. Addew. 293 taqa di. Mela, emenda 57 favur kontra astenzjoniet għaddit. 58 favur kontra astenzjoniet. Namlu verifika fuq l-emenda 58. Votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 59 favur kontra. Namlu verifika 59 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 296 favur kontra namlu verifika emenda 296 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għanna l-istess numru ta' votanti. Eh, Maddiċ. Eh, 295. Namlu verifika minnu fiħfuqa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Ma u 297 favur kontra as namlu verifika fuq l-emenda 297 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marwa. Ma ddiċ. 298 favur kontra astenzjoniet ma, ma il Kompromess kappa favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda numru 2, favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. E kompromess L, favur, kontra, astensjoniet, għadda. Emenda 67, favur, kontra. Namlu verifika fuq l-emenda 67, votazzjoni miftuħa. l votazzjoni maluqa, maddiċ. Emenda 68, favur kontra. Namlu verifika fuq l-emenda 68. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 69 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess M favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess N a favur kontra astensjoniet għadda. Emenda numru 6 favur kontra astensjoniet għaddit Emenda 74 favur kontra astensjonijiet dit, 75 favur kontra astensjonijiet dit. Kompromess O, favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 78 favur kontra namlu verifika fuq l-emenda 78, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Kompromess P, favur kontra stenzjoniet għadda. 81 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Maddiċ. 82 u 83 favur kontra namlu verifika fuq dawn iż-żewġ emendi 82 u 83 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda numru 7 favur kontra ma maddiċ. Emenda 84 favur kontra. Namlu verifika fuq l-emenda 84 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa għaddit. Essa għadda kif votajna fuq 54, 84 trid tivvota fuq l-emenda seba', Iva, namlu verifika fuq l-emenda seba', votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa? Ma ddiċ. Kompromess Q. Favur, kontra, stazzjoni għadda. Emenda 28, favur, kontra, namlu verifika fuq l-emenda 88. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 89 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Kompromess R. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Għadda. Emenda 10 favur. Kontra astensjoniet. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni manuqa. Għaddit. Emenda 96 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 97 favur. Kontra astenzjoniet. Għaddit. 98 favur. Kontra astenzjoniet. Għaddit il favur kontra. Astenzjoniet, maddeċ. Emenda numru 100 favur kontra. Astenzjoniet. Namlu verifika fuq l-emenda mija, numru 100, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Maddeċ, emenda Mija u wieħed, favur kontra astensjoniet għaddit emenda 102 favur kontra. Namlu verifika fuq l-emenda 102, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma ditx, l-emenda 103 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ, emenda 104 favur. Kontra Astenzjonijiet. Namlu verifika l votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa, votazzjoni qed nivuta fuq l-emenda 104. Ma ditx vot wieħed. 105 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 106 favur kontra namlu verifika fuq l-emenda 106, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa maddeċ. Kompromess S, favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 12, favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess T, favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 14, favur kontra. Liberali? Edkom favur? Le, memx għaffin għamlu verifika. Għadu, għaddit. Emenda 112 favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 113 favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 15 favur, kontra. Għamlu verifika fuq il-emenda 15, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Iva, adottata. Emenda 114 favur kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 16 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 115 favur kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 116 favur kontra namlu verifika fuq l-emenda 116 votazzjoni niftuħa. il-votazzjoni maluqa maddiċ b'vot wieħed ta' maġġoranza, issa l-vot fuq il proposta tal kommissjoni kif inhi emendata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa għaddit 33 favur, 2 kontra, 4 astenzjoniet. Nifirħu l-rapporter essa fuq il-early ob non-objection text. irridu nivutaw en block Favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Vot fuq il-test kif ġie emendat, Eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 33 favur, 1 kontra u 3 astenzjonijiet. Grazie. To pass the... Essa nadi il-presidenza il-Viċi President. Eh,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 eżis kollegi, għawnek għadni. Mish ġurnata ta' s-solt, u l-affarijiet edin edin jimbidlu ta' fur jem ġi sviluppi li huma komplikati. Mela, jina għawnek nishtiq nilqa l-Massimo Bordignon, il-membru tal-Bord Fiskali Ewropew illi id-deċida illi naqatmana biex jipparteċipa fi skambju ta' opinjonijiet eh, mal-kumitat tagħna u ħajkun qed jitkellem fissem il-professur Tajgisen illi ma setax il srina minħabba il-bidla li sar fl-aħħar minuta fil-aġenda tal-Eurogroup li qed intervjeni fuq l-istess kwistjoni. Diġà kellna skambju ta' opinjonijiet mal-professur Flulju u wara l-ħatra tiegħu huwa kien qabel illi jiġi fil-laqgħa tal-Kumitat Ekon biex jeta l-opinjoni tiegħu fuq l-EFB eh, f'mumenti mlenin eh, tal-proċess ta' semestru Ewropew. L-EFB eh, fil-15 Novembru publikat l-ewwel rapport annwali u issa dan il-qafas qed jiġi implementat qed inħarsu l-imperfezzjonijiet u qed jiġi mtejjeb. Aħna ħan proċedu bil-metodu tas-soltu Mela ħajkun hemm xi eh, rimarki ta' introduzzjoni mis-sur ehm, Bordinjon u mbagħad ikollna eh, l-mistoqsijiet mill-membri. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna tal-istadina fissem Nils u fissem tal-EFB. Jiena nixtieq natikom ehm, prezentazzjoni fil-qasir ehm, mir-rapport annwali li ġi ġiet ippubblikata fil-15 ta' Novembru Nittama illi kulħadd għandu kopja tar-rapport jista' jiġi e, imniżel mill-website tagħna jekk ma tkomx. Mela, fuq xi xini, fuq xi xinu dar-rapport. Minuta waħda, mela. Tajjeb, nittama li tistgħu taraw. Dak li jagħmel ir-rapport annwali huwa li jirrappreżenta il-mandat tal-IFB. Mela, l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu taħt il-mandat tagħna huwa li jkollna l-evalwazzjoni tal-qafas fiskali tal-Unjoni u eh, dan nagħmluha f'sezzjoni tnejn. U f'sezzjoni tnejn aħna niffukaw fuq is-sena 2016 għax hija l-unika sena ehm, fejn aħna nistgħu nħarsu lejn iċ-ċiklu ta' sorveljanza kollu kemm hu jiġifieri ikun hemm il-pariri il mill-Kummissjoni mill-2015 eh, u kien hemm anke il-konklużjoni tar-riżultat fir-rebbija tal-2017. Nistieq ngħid illi f'dan l-istadju il-Bord Fiskali hija istituzzjoni ġdida aħna ġejna introdotti fl-aħħar tal-2016 u bdejna naħdmu f'Marzu ta' din is-sena fil-fatt, għalhekk dan huwa l-ewwel rapport annwali u eh, ġina mitluba biex nirrappreżentaw rapport annwali kull sena apparti dokumenti oħrajn. It-tieni ħaġa li huwa fil-mandat tagħna u li nikkoperaw mal-Kunsilli Fiskali Nazzjonali mat partikolari sabiex ikun hemm skambju tal-aħjar prassi u fil-fatt dan nagħmluha f'sezzjoni tlieta. Sezzjoni tlieta hija ehm, dedikata għall imġiba tal-istituzzjonijiet fiskali indipendenti li ħafna minnkom tafu kif tafu ġew introdotti bil-Fiscal Compact tal-2012 min kien hemm xi pajjiżi li kellhom istituzzjonijiet u kien hemm min kellu istituzzjonijiet ġodda indipendenti. U aħna qed niffokaw fuq żewġ każijiet illi huma ehm, ta' anki ġodda f'din istituzzjoni għandna dik Irlandiża u għanna il-sistema daniza li għandha storja itwal. Imbagħad it-tret ħaġa taħt il-mandat tagħna u għalli nagħtu pariri lill kommissjoni fuq l-aħjar massa fiskali fil-żona euro u rridu nħarsu b'mod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 id-bassir makroekonomiċi ġew ikkonfermati, ikun hemm ex post, meta mqabbla ma' ex ante, skont l-istat membru u anki ma' żona euro kollha kemm skont ir-rakkomandazzjonijiet rispettivi. Irridu nagħtu wkoll ehm, pariri prospettivi fuq il- il-pozizjoni fiskali għal sena d-dihla wkoll għal 2018 dan huwa dokumenti li ġa ġi ppubblikat f'Ġunju ta' din is-sena. Umbat għanna suġġerimenti avanzati għall evoluzzjoni tal-ġejjieni fil-qafas fiskali tal-Unjoni u din namlu għaf sezzjoni 5 tal-rapport tagħna. Dan huwa din hija l-struttura tal-rapport u l motta ta' kif huwa organizzat. Mela, il messagġi ewlenin, l-ewwel messaġġ huwa jekk inħarsu lura mhux biss jekk inħarsu lejn 2016, imma anke jekk inħarsu lejn l-aħħar snin, eh, kienu snin diffiċli u ta', ta ta' sfida għal dawk li jfasslu politika fuq livell nazzjonali u internazzjonali għax kienem il- il-konsegwenzi tal-krizi eh, fiskali il-kbira kienem xirkupru eh, ċertu pajizi sofrew aktar minn oħrajn u xorta waħda però qed naraw bil rajna ġara bil-kriżi u lura kien hemm sitwazzjoni verament diffiċli kien hemm xi deċiżjoni triedi jittieħdu. L-ewwel ħaġa nħarsu in is-sitwazzjoni makroekonomika għandna nkunu aktar flessibbli eh, bil-liġijiet. Bil, bil Imma ma nafx jekk nimminawx il-finanzi pubbliċi f'meda twila ta' żmien, jew nkella forsi jkun hemm applikazzjoni aktar stretta regoli, imma din jista' jkun li timmina l-irkupru diġà kienet fraġli ħafna fl-2016 u allura jkun hemm riskju li mmorru lura. Allura, il-konklużjoni tagħna kienet fil-Social Stability Group Pact deċidew li jessendu l-flessibilità u diskrezzjoni dan wassal għal situazzjoni fiskali li kienet adekwata għal livell ta' zona euro kollha kemm ma mhux fuq livell ta' pajjiż. Irridu nħarsu lejn istabilità aktar minn sostenibilità u viċi versa. Hemm ċertu pajjiżi li għandhom bżonn waħda aktar mill-oħra dawk li kellhom bżonn sostenibilità mela lura aħna għamilna aktar stabilità wkoll. Għanna wkoll il-regoli u proċeduri li huma komplikati ħafna bħala riżultat ta' ħafna bidliet. Diskrezzjoni wkoll li ġiet introdotta fuq livell tal-Kummissjoni. Kien hemm diskrezzjoni u anki il-ġudizzju li kienu prominenti dawn huma l-konklużjonijiet li naraw fil-rapport irid ikollok diskrezzjoni biex tapplika regoli m'hemmx eh, kuntratt komplet illi japplika ir-regoli imma xorta waħda rrid ikun hemm ċertu trasparenza u xi tip ta' tbassir. Jiġifieri jekk għandna jisu trade-off għandna bilanċ bejn kemm hija komplikata is-sistema u anki it-trasparenza tagħha. Allura konklużjoni ġenerali li nistan subuha taħt eh, sezzjoni 2 u anki f'kapitlu 5 eh, jekk inħarsu l-qoddim hemm ċertu ambitu biex intejbu il-qafas fiskali tal-Unjoni Ewropea kemm fil-frontiera tal-qafas attwali eh, ġifiri din xaġa li tista' sir fil-qafas li għanna palissa minn ma nbidlu it-trattat u anki iktar minnek li l-minnek. Mela, kif kienet l-implementazzjoni ta' dan il-pat eh, ta' tkabbir u stabilita. Jekk inħarsu l dak li għalet il-Kommissjoni, inħarsu l pjanijiet budgetari li ġew prezentati fl-2015, il-Kommissjoni għalet il jista' jkunem ċertu riski ta' noqqas ta' konfermità f'numru ta' pajjiżi xkiena xġara eh, fl-2017 rajna li kienem konformita osservata mod ġenerali, kienem xi riski meqsin fl-2015 imma rajna li fl-2017 il-riżultat il-konklużjoni tal-Kommissjoni rew li ħadmu Dan mhux minħabba il-kabir ekonomiku iktar b'saħħtu għaliex dan mexa mal-tbassir tal-Kummissjoni fil-2015. Għalkemm it-kabir nominali kienet aktar baxxa minn dik mistennija. Ir-riskju ta' nuqqas ta' konformità ġiet indirizzata b'rikors għal diskrezzjoni u aktar flessibilità. U anki ċertu pajjiżi mhux konformi jiġifieri dawk korrettivi, anke anke fil-ħin it-tajja f'sanzjonijiet it-tneħħew. Dan kien il-każ anke ta' Spanja u l-Portugal. Allura kien hemm ċertu eh, punti mhux perfetti eh, fil-pakt imma ma kienx hemm żbalji kbar u l-punt ġenerali u li nixtiequ nagħmlu Pala FSB u EFB hija li, li aħer ikollna um, regoli implementati mhux eżatt perfett milli jkun hemm wisq flessibilità jew um, ristretti. Diffiċli li tibni dan kollu ma tkunx taf eżattament se jiġri, ma naħsbu illi s-sitwazzjoni se tkun tar li kieku ir-regoli eh, se ġewwa implementati b'mod aktar strett jew aktar flessibbli. Mela, x'inhuma huma l-każijiet tal-implementazzjoni li mhix perfetta? Tistgħu sibu aktar dettalji fir-rapport qed eh, ħanaġġel ftit għal ċertu pajjiż illi insibuha fil-naħa preventattiva, aħna zajna żewġ indikaturi biex nevalwaw jekk il-pajjiż hux qed friskju għal devjazzjoni hawnhekk nis Spanja il-benchmark dawn ir-regoli għandhom jagħtu l-istess riżultat imma peress li jiġu meqjusa b'mod differenti b'xifti differenti l-affarijiet mhux dejjem tista' tqabbilhom eżatt anke fl-implementazzjoni jista' jkollok fil-pajjiżi li tkun hemm xi tip ta' ġudizzju li ma aħjar l-aħjar li tuża. U rajna illi meta tuża indikatur flok liħor mm, kienu mhux dejjem kienu konsistenti matul iż-żmien u eh, fil-pajjiżi. Imbagħad kien hemm anki l-klawżoli ta' flessibilità għal pajjiżi għall-Italja nafu li l eġibilità eh, hija kondizzjonata skont l-implementazzjoni attwali ta' riformi strutturali u din tissir b'evalwazzjoni ex post u f'dan il-każ ma kienix daqshekk ċara jekk kienx hemm deċiżjoni mill-Kummissjoni dwar ir-riforma strutturali li kla titressa. Il-kwistjoni hawnhekk hija ir-riforma ta' pensjonijiet. Umbat hemm anki l-proċeduri eċċessivi ta' deficit ta' Spanja u l-Portugal hawnhekk kien hemm ftit dewmin meta qabla mal-proċedura normali f'Mejjew tal-2016 il-Kommissjoni ġa kienet iddeċidiet illi li jkun hemm konklużjoni għal azzjoni mhux effettiva, u mbagħad kien hemm l-estensjoni rakkomandata għal dati ta' skadenza li kienu qed imorru f'konflitt mar rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill eżistenti. Umbat il-tnaqqis fid-dejn ma kienx biżejjed f'numru ta' pajjiżi, imma ma kienx hemm proċedura mm, li ġiet li mbdiet peress li um, interpretazzjoni tal-fatturi tal rilevanti oħrajn um, biex naraw jekk qed nimxu mal-liġi mal tad-dejn jew le. F'dawn il-pajjiżi il-tkabbir nominali kien pjuttost baħx fl-2016 u allura diffiċli li tintroduċi id-dejn nominali. F'numru ta' pajjiżi għandek għandek dan il-caretaker government li ma jkunx jaf eżattament xirrit jagħmel bil-pjanijiet budgetarji, bil-żmien u sa fejn tista' twiet dan kollu. Kien hemm diskussjonijiet dwar din. Imbagħad x'ngħidu dwar il pozizjoni fiskali il-gwida li ġiet offruta mill-Kummissjoni u l-Kunsill kienet illi eh, naqdu il-pozizjoni mm, fiskali neutrali fl-2016 imma kif edna qabel tisibu aktar dettalji fir-rapport kienem rikupru fraġli eh, kienem riskju eh, pala zvantaċ imma kienem anki pajizi li kellhom dejn oli. Allora kienem problema. Umbat anki il-politika monetarja mm, ristretta li għandhom għandhom rata ta' interess zero. Biex naraw bħala gwida għal din il-situazzjoni ekonomika, il-bidla nistaw narawa bħala e, espansjoni ta' din il-pozizjoni fiskali. Nistaw narawa anki anki il-bilanċ kien wieħed pjuttost pozittiv imma il tarita ta' bejn il-situazzjoni fost il-pajjiżi ma kienx daqshekk tajba. Eh, ċertu stati membri friskju ma mxewx konformita sħiħa ma' rekwiżiti u ingħataw rekwiżiti ehm, iktar baxxi. Umbat dawk li għandhom dawk l-istati membri li għandhom aktar spazju fiskali imxew aktar ma irkupru. Problema oħra li t-indirizza dan ir-rapport huwa li dan il-pakt ta' stabilità u tkabbir jagħti ċertu restrizzjonijiet lill istati membri mm, biex jikkontrollaw id-dejn imma dan il-pakt ma tistax timponi aktar fuq Spanja per eżempju, mbagħad ikun hemm allura dawn tensjonijiet tipiċi li ssib meta jkollok din l-Unjoni Monetarja f'sitwazzjoni f'politika ta' monetaraġġ komuni imma ħafna drabi jkollok politika fiskali deċentralizzata. Mela, l-rol tal-istituzzjonijiet eh, fiskali indipendenti jiena semmejt numru ta' każijiet, Ovvjament ma nix bizzejiet, ma kienx bizzejiet żmien u anki risorsi biex nistudju eh, xi istituzzjoni indipendenti fiskali fil-pajjiżi, imma xorta waħda mill-esperjenza nistgħu ngħidu li eh, nistgħu nresqu xi suġġerimenti eh, l-entitajiet indipendenti ħadmu aħjar f'dawk l-istati membri fejn hemm proċess l jaffa, ma, ma jħorġux politika imma jinfluenzaw. Importanti li gvernijiet jagħtu reazzjoni għal kummenti ta' dawn l-istituzzjonijiet fiskali. Jiġifieri eh, il-gvern jew reazzjoni jimxi f'konformità u ħarisen diskrepanza bejn il-konklużjoni tal-gvern jew tal-istituzzjoni fiskali, il-gvern jew irtim xi f'konformità jew inkella irrid jgħid eh, fuq livell pubbliku għalfejn le. Din nistgħu narawha anki eh, minn entità politika. Allura, għanna nipruvaw nħoġu dispozizjonijiet comply or explain Eh, u nitolbu lill gvern sabiex eh, tirrapporta fi żmien kif suppost u anki tagħti ċertu dettalji skont il-kommenti ta' dan l-istituzzjoni fiskal indipendenti. Eh, mbagħad fl-aħħar x'inhu proposti li ressaqna biex intejbu dan il-patt ta' stabilità u tkabbir. ċertu affarijiet huma ...pjuta sempliċi u mhux se jkun hemm bżonn ta' bidla kbira fil istruttura legali. Uħut minnhom ħajkollhom bżonn ta' bidla kbira, ħaġa li qegħdin nagħmlu u li qed nipproponu għalli nippruvaw nirranġaw ftit is-simetrija. F'dan il-pakt eh, ta' u stabilita tara differenza bejn żmien tajjeb u żmien ħażin u għandek anke simmetrija eh, bejn il-naħa korrettiva u dik preventiva. Għamilna numru ta' suġġerimenti biex inneħħu din il nuqqas ta' simetrija. Lan huwa illi jekk ikun hemm irkupru f'pajjiż, pajjiż jista' jkollu biżejjed spazju fiskali biex ikun lest għal ġejjini meta jkun hemm ġifir problemi fil-ġejjieni eh, fis-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. U t-tini ħaġa illi qed naraw hawnhekk u l-sanzjonijiet ma jaħdmux eh, xi ħaġa li nisimgħu bħala kritika minn minn anke mill-paktat kabbir u sostenibilità, is-sanzjonijiet ma jiġux applikati u allura il-pakt ma tonċu tajjeb. Imma aħna ma naqblux ma dan il-punt għaliex anki it-teddida ta' sanzjoni ġili tkun bizzejiet, imbagħad ikun hemm il-proċeduri kollha u hemm anki reputazzjoni. U minna l-oħra huwa vera wkoll li sanzjonijiet diffiċli li timponihom eh, fuq eh, pajjiżi sovrani. U allura dak li qed ngħidu fl-argument tagħna fir-rapport huwa li nagħmlu sanzjonijiet ta', ta sanzjonijiet ċertu kondizjonijiet, diġa nsibu kondizzjonijiet ma dawk li ma jirrispettawx il-pakt il anki l-ispejjeż Ewropej. Eh, mod partikolari il-fond strutturali. Dan eh, il-fond strutturali mhux sekk importanti għal ċertu pajjiżi, u allura forsi nistgħu nżidu iktar kondizjonijiet anke jinarbtuha mal-budget eh, tal-Unjoni Ewropea. Umbat jekk nżidu aktar kapaċitajiet fiskali fuq livell tal-Unjoni Ewropea ehm, din din, din il-kapaċità fiskali tista' tkun marbuta wkoll mal-pakt. Anke meta jkun hemm ċertu sanzjonijiet li ma jistgħux jiġu ehm, imtejba. Aħna wkoll provajna nagħmlu eh, suġġeriment li naqdu dawn iż-żewġ naħat ta' leġiżlazzjoni biex ikollna stabilità fil-pektu anke fil-proċedura eh, ta' zbilanċ makroekonomiku. Eh, dak li provajna najdu għalli eh, tal-inqas huwa iż-żmien biex biex timxi mal tiegħu. anke nsibuha fil-izbilanċ makroekonomiku. Mbagħad l-aħħar punt hija l-komplessità ta' trasparenza u tbassir. Ovvjament, din dan huwa suġġeriment twil għaliex wasal għal bidla fit-trattat. Eh, l-aħjar nagħmlu għal nisimplifikaw ir-regola għaliex eh, issa din qiegħda wisq ikkomplikata u forsi anki ikun hemm ċertu regoli, ċertu kontingenzi li jistgħu jiġu speċifikati fir-regola innifisha. Dawn jistgħu forsi jinbidlu eh, bi klawżola ħafna iktar sempliċi. Din nużaw din l-escape clause li jkollha bżonn anki parir indipendenti, jiġifieri la darba ikun hemm talba għal din il-klawżola, escape clause, eh, forsi jrid ikun hemm xi tip ta', parir indipendenti. Il-kummissjoni u tajiet eh, eh, indipendenti kun jistgħu deċizjonijiet. deċiżjonijiet. Mbagħad nitkellmu wkoll fuq il-funzjonament il funzjonament tal taż-żona euro. Skużani qed naġġel ħafna bist il-ħin. Kompli, prova ġer kemm jista' jkun. Mandonajċ li kelli l-ħin hawnhekk. Mela, hawnhekk qegħdin ngħidu li minħabba l-problemi kollha li nsibu fiż-żona euro palissa ehm, nasibu li jkun hemm kapaċità ċentrali fiskali tkun aħjar ehm, u nħarsu lejn is-simetrija u nuqqas taħħa. Ma ħafna affarijiet li nistgħu nħarsu lejn dan il-funzjonament ta' stabilità fiż-żona euro. Din qed insemmu l-punti li saru f'dan l-aħħar mill-Kummissjoni, ħafna mill-proposti għadhom mhumiex definiti daqshekk moċċar, aħna ġa kellna diskussjonijiet fuq eh, mekanizmu ta' konsegrazzjoni eh, fl-Europa u anki skema ta' protezzjoni Għadna d-diskutu eh, għalissa fil-rapport qed ngħid nieħdu l-pożizzjoni illi konna ta', skema ta, protezzjoni għall-investiment illi eh, naħseb hija l-aktar alternativa konvinċenti għaliex anki eh, tejn it-kabbir u id-domanda. Forsi l-aktar faċli li n-implementawa. Insomma, kif diġa għettilkom, memx għalfejn, memx għalfejn eh, nerġa intenni dak li ġaqet fil-konklużjonijiet. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni u nirringrazzjak ukoll tal-rapport fuq dan il-bord fiskali. Eh, hija xi interessanti u rrid ikollna pożizzjoni bilanċjata mm, naħseb illi għana rapporti bilanċjat u komplikat. Nista naqbel miegħek illi irdu nkunu konxi tal-imperfezzjonijiet illi nsibu fir-regoli attwali u minnaħa l-oħra wkoll irridu nippruvaw nsibu l-aħjar bilanċ bejn il-dbassir il-flessibilità imma xorta waħda rridu nħarsu lejn is-setup kostituzzjonali eh, li għandna fejn għandna stati sovrani b'regoli komuni imma bi status speċjali ta' dawn ir-regoli. U allura meta nqisu dan kollu eh, fuq livell personali Naħseb il mod kif il-Kummissjoni pruvat issib bilanċ bejn dawn żewġ elementi forsi mhuwiex perfett, iżda huwa inqas imperfett mill-alternattivi kollha l-oħra. Dejjem meta nqisu dawn ir-regoli kollha u anki bl-eżempji kollha li semmejt inti l-imperfezzjoni naħseb tista' tiġi meqjusa bħala bilanċ eh, tajjeb eh, bil-każijiet kollha li semmejt. Naħseb il-regoli il regoli Tana iva. Xorta mhumiex eh, sempliċi, mhumiex perfetti u għandhom jiġu imtejba. U għalhekk il-proposta tiegħek hija interessanti ħafna. Aħna fil-Parlament nridu nimxu mal-progattiva u rridu u tajjeb din hija proċedura komplikata min-naħa tal-Parlament. Tal anki fil anki għax ikun hemm obbligu fuq Parlament Nazzjonali jew Gvern eh, f'din is-sitwazzjoni diffiċli. Imma vera il-bord fiskali hija importanti ħafna f'dan il kuntest Nibdew bil-membri tagħna mela. Meġet nara kollegi mill-PPE mela ngħaddi il-kelma Sur Polta mill-SND. Grazzi ħafna Sur President. Jena nishtiq li naqbel ma dak li ntqal miċ-ċer dan huwa rapport bilanċat, materjal verament interessanti li taqraħ ġifiri grazzi għavna ta' din prezentazzjoni estensiva. Jena nishtiq ngħidilkom li dan fakkarni li l-Kummissjoni kella rekomandazzjoni u dan huwa marbut mal-mistoqsija tiegħi li resqet għal-Ġermanja u l-Olanda biex jinvestu iktar sa 50 biljun f'investimenti suġġeriti l li jinvestu. U dan jaqbel mal konklużjoni li għamiltu il-pożizzjoni fiskali kienet ċirqas dan mhux fuq il-livell ta' kull pajjiż. Jiena naħseb li din hija bażi tal-proposta li l-Kummissjoni għamlet. Iżda matul preżentazzjoni jiena kont qed naħseb kif nistgħu ir-regoli nagħmluhom iktar simmetriċi? Kellna aħna eżempju ta' proposta tajba tal-Kummissjoni illi kienet injorata mill-Istati membri. Forsi mistoqsija aktar ġenerali fuq is-semplifikazzjoni tar-regoli Forsi intom tistgħu tisimplifikaw ili din. Iżda x'taħsbu fuq is-simplifikazzjoni tar-regoli. Fuq dan l-istrument fiskali jekk hux ħajżid l-istabilta fiż-żona euro. Iva, meta naslu għal kriżi li jmiss, naħna maħniex ħankur pożizzjoni nejn l nfusna. eja nimmaġinaw li konna mandat politiku fejn ħafna pajjiżi ma jkunux kapaċi fuq livell deċentralizzat illi kollum politika fiskali tajba u ġifiri intom x'taħsbu li iktar huwa importanti il-simplifikazzjoni tar regoli nittama illi il-bord fiskali ħajkompli jippreżentanna aktar alternattivi li huma verament importanti għall istabilta ta, ta, ta zona euro. Ma nafx kemm ħajkol kemm għandi ħin. Sur President, issa li ħdimt ukoll fil buru tal-ippjanar dan l-aħħar xar snin kont qed naħseb l-essendi x'ħasbu fuq għadi ma kontx ċert. Nħabba li fl-esperjenza tiegħi meta ħdimt fis-CBB jiena ħsibt illi intom kontu qed l-alternattivi lil dawk li jieħdu deċiżjonijiet politiċi u mhux eh, tagħti parir, inti għandek tagħti alternattivi, tippreżenta alternattivi mhux parir. Jiena hekk kont mallem. Emmin min jara xortu waħda bħal istituzzjoni politika, iżda naħseb mill-affarijiet waħda mill-affarijiet illi rajna li kienet importanti hija illi aħna għandna bosta alternattivi u mhux qegħdin nagħtu iktar parir. Nixtieq illi nkun naf intom x'taħsbu fuq għadi. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena naħseb illi jista' jkun li ħajkonna bżonn ta' iktar kapaċità fiskali jekk nibdew bl-ewwel mistoqsija tiegħek naħseb illi għanna daqxej ta' problema bil-pat ta' stabilta' u tkabbir minħabba li pajis illi ijat jagħmel iktar milli suppost ma għandux m'għandux l-obbligu legali li jagħmel hekk, jiġifieri obbligi li għabbażi tagħhom inkunu nistgħu nisfurzawhom sabiex jagħmlu iktar minn hekk. Naħseb li l-unika mod ta' kif aħna nistgħu nejnu huwa illi nipprovdu ċertu kontinuità. Iżda dan mhux qed eh, jaħdem mod tajjeb, ġifieri fil-każ dak li intom issuġġerejtu il-Kummissjoni Ewropea tista' tagħmel suġġerimenti lil Ġermanja u l-Olanda biex jonfqu iktar iżda din ma kienx xi ħaġa illi segwejtu intom ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq każ ta' asimetrija kif se nsolvu din. Naħseb li dan huwa mod ta' kif aħna nistgħu insolvu għadin hija billi nintroduċu xi tip ta' kapaċità fiskali jekk ikun hemm xi ħadd xi pajjiż li jiddeċiedi li għal raġunijiet politiċi jiddeċidu li ma jixtiqux li jonfqu l-flus allura ma tantx ikun hemm wisq x'tagħmel, iżda jekk aħna nistgħu nibdlu dan mill permezz tal-kapaċità fiskali naħseb li din tista' tenna anke biex insolvu din il-problema. Palissa fl-Ewropa aħna maħniex qegħdin nitkellmu verament fuq eh, dan qegħdin nitkellmu fuq il-budget Ewropew iżda mhux qed nitkellmu fuq il-budget il-kbir eh, federali qegħdin forsi nagħmlu ċertu suġġerimenti fuq l-istabilta, mekkaniżmu ta' stabilta, iżda jiena naħseb illi aħjar namlu xi ħaġa, aħjar hekk milli xejn. U din hija raġunijiet ġan raġuni għalfej aħna din nappoġġaw l-iskema ta' protezzjoni tal-investiment minħabba li waħda mill-affarijiet li inti qed hija li fl-Ewropa kollha, speċjalment fil-pajjiżi li l-iktar kienu bil-quta mill-kriżi, il-mod ta' kif il-gvern kien qed iżomm riski fiskali kien billi innaqsu innaqsu l-gvernijiet li nfiq fl-investiment u tip ta' investimenti din tkun xi ħaġa illi tista' taħdem tajjeb fil-ġejjini Għarrib iżda mhux fil-ġejjini jimbijet dinja waħda mill-affarijiet li aħna irridu nagħmlu iktar sforz fuq issa fuq dak li qed tinti ġifieri aħna qegħdin nifukaw fuq ċertu karatteristiċi speċifiċi qegħdin nitkellmu iktar fuq il-kapaċità fiskali minħabba li dan jorbut iktar mal-mandat tagħna iżda jekk inti saqsini kif nistgħu nagħmlu żona eh, tal-ewro iktar b'saħħitha biex tiflaħal l-isfidi jiena naħseb li aħna ħajkonna bżonn li ntemmu l-Unjoni Bankarja, eċċetera, ġifri ħajkonna bżonn ta' iktar mekkaniżmi li jistgħu jippermettu xi tip ta' assigurazzjoni nkella nirriskjaw li ikun hemm xi xokk ieħor aħna nistgħu nsibu ruħna mingħajr armi fidejna biex niddefendu ruħna. Grazzi ħafna s-Ramon Tremosa Grazzi ħafna Sur President. Fil-qossor nixtieq nistaqsi mistoqsija minħabba li rajna li wara 10 snin il-kriżi bdiet u għatfadlina ċertu pajjiżi li għandhom deficit pubbliku li huwa iktar għoli mill-limitu ta' 3% u issa qegħdin naraw li fix-xhur li ġejjin il-politika monetarja ħaterġa' tmur lura fuq eh, il-livell li kienet qabel ġifir dan jista' iżid ir-rati tal-interess u jista' jkun l-ispejjeż eh, u l-infiq finanzjarju ħaj jiżdied issa minħabba li l-mekkaniżmu ta' faċilitazzjoni tal-investiment mhux qed jaħdmu tajjeb. Kif nistgħu aħna nibdlu regoli tal-budget ħalli jkollna sistema iktar effiċenti? Jew taħseb li aħjar naqtaw qalbna fuq din? Grazzi, grazzi ta' din mistoqsija. Inti xattejt fuq regola tal-budget, t-referi għal-regola fiskali u għal-budget eh, Ewropew. Fuq ir-regola fiskali naħseb li din hija propju l-proposta li għadin ir-res u għabazetta ta' bassir ta' komiva aħna qegħdin noqorbu iktar għal żminijiet normali, l żminijiet normali ġifri sitwazzjoni bħalissa situazzjoni ekonomika qiegħda titjib f'ħafna mill-pajjiżi ġifieri naħseb li huwa importanti li aħna nieqfu nirriflettu ħalli ntejbu l-istruttura ħalli taħdem aħjar. Issa kif nixtiequ li din taħdem aħjar? Irridu niżguraw l-ewwel qabel kollox illi issa huwa l-waqt li pajjiżi ħajkun hemm ħajkollu livell tajjeb ta' tanfiq ma li issa huwa l-waqt li aħna nippruvaw innaqsu inqas pejjeż. E, Fil-ġargin ekonomiku qegħdin naraw li aħna nixtiequ issa li noħolqu buffer fiskali għal għal-ġejjien naħseb illi ir-regoli jekk kif huma bħalissa mejja li huma komplessi u nafu li hemm ċertu affarijiet li qed jippermettu mekkaniżmi bħal dawn diġà naħseb li huwa fil- seta tagħna li aħna niddeċidu dawn l-affarijiet. Naħseb li dawn jistgħu jsiru aħjar milli qed isiru bħalissa minħabba illi jekk inħarsu lejn dak li qed nistennew mill-politika fiskali dan jista' jkun marbut anke ma' sistema kontraċiklika. Jekk l-ekonomija tkun mill-quta minn xokk negattiv, jekk inħarsu lura, u narraw li jkun hemm xi diskussjonijiet ukoll marbutin mar rapport tagħna nistgħu nagħru fiż-żona euro ħafna mill eh, tendenzi kienu proċikliċi. U aħna kellna nsibu mod ta' kif nevitaw dan kollu sa jekk is-sistema ekonomika qiegħda tittejjeb dan huwa l-waqt fejn aħna nistgħu nagħmlu iktar f'termini ta' kontroll tal-infiq it-tnaqqis tad-dejn, etc. Il-budget Ewropew, r regola fiskali li għandna bħalissa diġà tippermettilna li nagħmlu dan it-tnaqqis u biex innaqsu din l asimmetrija nittamaw li nkun nistgħu nippermettu li dan il-mekkaniżmu jaħdem mod iktar effiċjenti. Iva, grazzi, huwa diffiċli li aħna qegħdin ngħidu li qed orbu il-żminijiet normali jekk imsejħa normali. U aħna qed naraw li għadna dejjem minn ċertu problemi ċertu waħda nuqqas ta' investiment u għalhekk hemm ċertu tendenzi ta' diverġenza fis-soċjetà din qed tagħmel aktar diffiċli żdem raġunijiet ukoll għalfejn qed naraw l-affarijiet isiru iktar diffiċli. Din aħjar nagħmluha f'sitwazzjoni ta' tkabbir ekonomiku, f'sitwazzjoni ta' depression ekonomiku issa issa nħalli fidejn provanx. Skużani, provanx, nsejt nitlob l-Sur Viegas biex jitkellem, għadna ma konkludajnix l ewwel round. Nisimaw li sur Viega sumbat inti prevanx. Grazzi ħafna ħan nitkellem bil-Portugiż. Miex nitkellem bis-futtu mħabba li fil kollegi oħrajn nixtieq jitkellmu ġifieri. Nixtieq illi ressa xi ftit kummenti ta' malajr mela fuq il-protezzjoni tal-investiment. Forsi tista' tgħidilna xi ftit iktar fuq dan u kif nistgħu niskuraw aħna li din hija kwistjoni ma sirx wisq ikkumplikata minħabba li naturalment aħna rridu nipproteġu l-investiment pubbliku iżda fl-istess ħin rridu naraw li nevitaw li jkun hemm deficit eċċessiv. Jiġifieri aħna rridu naraw li jkun hemm ħafna liġi leġiżlazzjoni komplessa li nixtiequ nevitaw. U t-tini ħaġa fuq il-proċedura ta' zbilanċ makroekonomiku. Ikolli ngħid li ma nistax nifhem kif nistgħu niżguraw li dan jista' jkun implementat mingħajr ma noħolqu regoli ġodda aktar komplessi. Tista' forsi tgħidilna daqsxejn iktar fuq u da? Grazzi. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna Iva dwar l-ewwel mistoqsija Iva. Biex inkun sinċer it-tip ta' proposti li ħarġu ma kinux preċiżi biżejjed u aħna konna ftit imbarazzati fil-fatt kien hemm il-kummissjoni li kienet qiegħda titkellem fuq il-kapaċità fiskalista dan is-suġġett ma kienx diskuss biżejjed biex jippermettilna illi aħna na nieħdu deċiżjoni speċifika fuq din hemm ċertu affarijiet li dwarha nixtiequ li naħdmu iktar. Għandna ċertu bżonnijiet bħal pereżempju l-investiment, l-investiment tnaqqas f'post ta' pajjiżi ġifieri rridu namlu xi ħaġa fuq il-protezzjoni ta' l-investiment il-pjan ta' Juncker ħadem tajjeb iżda dan kien riservat għal l-investiment privat u mhux pubbliku aħna għandna il-bżonn li nipproteġu l-investiment pubbliku u privat jiena naħseb illi ħajkonna bżonn xi tip ta' fondi nafu li jista' jkun hemm fondi li kienu akkumulati f'ċertu eh, perjodu ta' żmien illi jistgħu mbagħad waslu biex nirrikjedu iktar investiment jista' jkun hemm bżonn ta' rata ta' investiment differenti għabbażi tar-rata tal-infiq, ġifiri naħseb li d-dettal għandu ikun evalwat. Iżda minħabba li l-Kummissjoni u l-Kunsila din jaħdmu fuq hekk naħseb li din xi ħaġa importanti. Issa fuq il-proċedura ta' sbilanċ makroekonomiku naħseb irridu naraw illi l-Kummissjoni tkun marbuta mal-imġiba tal- pajjiż partikolari torbot ir-rapport mal-imġiba bħalissa huwa diffiċli ħafna illi nibdew mirġimkien minħabba li mhuwiex ċar x'inija rabta bejn l-imġiba ta' eh, tmexxija u r-riżultat makroekonomiku. Iġifiri puntana huwa illi naraw illi l-amministrazzjonijiet jaħdmu flimkien daqsxejn iktar u jekk aħna rridu niggarantixxu il-sostenibilità naħseb l-iktar illi rridu nifukaw fuqu huwa illi mhux nikkontrollaw id-dejn pubbliku iżda naraw li l-ekonomija tkun iktar il il-bilanċata aħna nkunu neħejna il-problema tal-izbilanċ makroekonomiku iżda mod ta' kif nistgħu nippruvaw niksbu riżultat tajjeb f'termini ta' sostenibilità fiskali dan huwa mod ta' kif aħna nistgħu nilquh ġifieri jridu nippruvaw nagħmlu modulazzjoni daqsxejn aħjar ta' tal-veloċità li bija aħna beħsibna nilqu lan tal-żmien medju flimkien mal lanijiet illi aħna għana ġifiri jekk ikun hemm pajjiż illi għandu livell qoli ta' dejn, pereżempju forsi irridu nżidu aħna il-bidliet tal-MTO. Hemm possibiltajiet oħrajn iżda aħna sibna li dan huwa metodu tajjeb. U naħseb illi sakemm ikunu limitati għal dan jista' jkun illi ikonna wis affarijiet negattivi, iżda din hija xi ħaġa tista' ssib faċilment. Provanx jekk jiġbu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' din il-kontribuzzjoni d-dibattitu tagħna f'dan il-mument fejn dawn huma kwistjoni tliet nisimgħu ħafna dwarhom. ir wol tiegħek tagħkom huwa li taħdmu fuq sorveljenza iżda intom struttura ġdida u koll u ħafna mill-affarijiet li intom semmejtu huma parti mid-diskussjoni li għadha d bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni ġifieri l-mistoqsija tiegħi hija fuq il-konsultazzjoni li intom kontum voluta fija f'din id-diskussjoni. U anka intom il-mod ta' kif taħdmu l-awtoritajiet nazzjonali, kif waqqaftu n-network bej l-autoritajiet nazzjonali ħalli ikun hemm sim ta' informazzjoni fuq id djanjosi u fuq l-azzjoni potenzjali tista' tittieħed fuq ċertu miżuri. Fuq dak li qed tinti fuq id-diffikultà li tinkiseb ċertu ownership, aħna diskutejna dan flimkien ma' affarijiet oħrajn. U naħseb waħda mid-diskussjoni, mill-punt ta' diskussjoni li ma semmejċ, hija propju il pozizjoni ta' dan il-Parlament jiġifieri l-idea li minflok ikollna regoli li jkunu diffiċli li segwihom jiġifieri ma jkunx hemm biżjed ownership tal-pjanijiet fuq livell nazzjonali għandna bżonn li jkollna iktar konverġenza fuq il-livell Ewropew dwar il-livell ta' investiment, pagi, eċetera. U dan ħajkun parti mbagħad mir-roadmap li nistgħu naħdmuha fuq livell nazzjonali wkoll jew nkella perjodu ta' ħames snin. Dan jista' jkun wieħed mill-perjodi mis-suġġetti anzi li intom iddiskutejtu intom x'taħsbu fuq din l-idea. Eh, thank you very much. Grazie ħafna ta' din il-mistoqsija, Iva, fuq il-parteċipazzjoni tagħna fid-diskussjoni iva aħna mhux direttament istanna diskussjoni diretta għaddejja ħin kollu mal-Kummissjoni fuq l-iskambju tal-idejat u informazzjoni iżda ma konniex involuti direttament fuq il-proposti tal-Kummissjoni, pereżempju, li ħarġet biex tindirizza l-problemi li għandna fiż-żona euro ġifiri nistgħu naraw li fċertu sens ir-reazzjoni tagħna kienet iffukata fuq dak li aħna qegħdin nagħmlu. Jekk il-Kummissjoni toħroġ b'deċiżjoni li tkun qed taffettwa s sistema pereżempju l-proposta li kellha toħroġ fis-6 ta' Deċembru, jekk din tkun qed torbot b'xi mod mal-mandat tal-Bord Fiskali Ewropew aħna ħankunu qed nikkonsidrawha. Aħna ma konniex iżda direttament involuti fid-diskussjoni sta fuq l-awtoritajiet nazzjonali fiskali. Iva aħna nar relazzjoni magħhom, rridu naħdmu iktar magħhom iżda ir-raġuni għalfejn. Aħna għandna dawn il pożizzjonijiet aħna nafu li mill-inqas darbtej fis-sena joħorġu pubblikazzjonijiet u aħna edna li nixtiequ niddiskutu magħhom ġifieri xi ftit mill-affarijiet illi aħna din nużaw fir-rapport tagħna li huma suġġeriti fil-sistema ta' sorveljanza eh, fiskali nafu li din hija xi ħaġa nistgħu narfuha iktar minħa tal-Kummissjoni hemm bżonn li jkollna diskussjoni iktar abbażi tal-kooperazzjoni. u aħna nixtiequ nappoġġaw iktar deċiżjoni tal-Kummissjoni ab'bażi tal-informazzjoni teknika. Brabta mal awtoritajiet fiskali nazzjonali iva Fl-aħħar ned dwar proposta tiegħek fuq il-kodiċ ta' konverġenza nixtieq illi ma nweġibx minħabba li ma kellix biżejjed hi ma nafx eżattament fuq din il-proposta ġifieri nixtieq nkun naf iktar fuq id dettall ta' din il-proposta u ma nkun naf iktar dettal naturalment lest niddiskuti. Miegħek dwar iżda din mhix xi ħaġa li aħna konsidrajna fih dan il-Bord Fiskali Ewropew. Grazzi ħafna. Nasib nistgħu nikkonkludu hawnhekk l-iskambju ta' l-opinjonijiet. Nixtieq li nirringrazzja lil kollega tal-li kien preżenti tal-prezentazzjoni interessanti ħafna tiegħu tad-dialogu. Nasib li dan kien u għand dialogu interessanti u għandu jkompli dialogu tagħna mal-Bord Fiskali. Aħna s-sedin nistennew ukoll li nhar l-erba' nirċivu proposta minn naħa tal-Kummissjoni illi ħatkun ta' interess kemm għall-Parlament Ewropew kif ukoll għall-Bord Fiskali Ewropew ġifieri nittama illi kooperazzjoni tagħna ħadd kompli. Aħna nlizzaw ukoll tajjeb u bir rapport tagħkom. Grazzi ħafna. Chers collègues, je comprends que nous en venons au point 5 de notre ordre du jour. Kollegi, essa jkun għandu għal punt numru 5. Nħarsu lejn la bozz ta' rapport. Huwa rapport ta' opinjoni u rapport eh, ta' inizjattiva propria. u nati il-mikrofonu l-rapporter biex jiprezenta dan il-abbozz. Grazzi. Kollegi. Nishtiq nipprezenta din l-opinjoni. illi ħatiġi proposta fil-11 ta' Deċembru minn Piper. Tirigwarda kwistjonijiet ta' kompetizjoni, u għala titħol fil-responsabilità tal-grupp ta' ħidma tal-kompetizzjoni. Aħna bħala komitat u anki bħala membri din il-kwistjoni sen sejħu sen għajmu għamal kummissarju Vestaher. Din hija proposta tal-Kummissjoni li qed tagħmel reviżjoni tal-Regolament 868. U jiena kontenti li ħad tiġi diskuss ta' di forsi mtejba. Il-test tal-Komissjoni għabbaġi tajba għad diskussjoni. Tafu kollegi il jiena mid-dejjem kont uh, rigorus ma lajnuna statali għal-kumpaniji u naħseb li il-kumpaniji rridu efficienti e jek rridu u jena daqstat nitlob li kunem trasparenza finanzjarja kumpanije li jiġu l europa eh, u jgħadmu jaħdmu għaw irridu nizguraw li kunu qed jirrispettaw ir-regoli tal kompetizjoni Hemm stati membri li jixtiequ id-dajfu l-proposta u anki seta' ta' investigazzjoni tal-Kummissjoni. Fl-opinjoni tiegħi Jiena napoġġa rwol tal-Kummissjoni li tibda investigazzjoni fejn ikun hemm prassi mhux eh, mhux approvata minnaħa tal-kumpanija tal-ajru. Tal Eh, nafu li l-għajnuna tal-istat eh, dat taħt ta' meħsara l-kumpaniji tagħna Ewropej. U jina għamilt emendi u li jitolbu trasparenza finanzjara sħiħa. Jina nħossu koll li il karjer għandu jkollu dritt ta' tal-appell, għal-appell. U nipproponi anki biex l-investigazzjonijiet naġluhom minn sentej għal sena Grazzi tal-attenzjoni u jina naħseb li sejkonna eh, diskussjoni tajba fuq dan il-test. Grazzi. Fqal EPP lil Allen Lam Masur. Min eh, jista' jkollu sorpriża eh, li jarawni president hawnhekk li kont president anki qabel jiena nista' ngħidilkom illi jiena għandi esperienza u għandi forsi anki minix tfajla żgħira, u allura jiġri spess illi nisostitwix il-president. Nirringrazzja l-rapporter, aħna l-BPP naqblu, personalment jiddispjaċini li fl-2004 bħalek presidentina u kol kont membru tal-parlament, aħna adottajna test illi muwix ċira bizzejja, bizzejiet, u allora hemm ħafna problemi ma bejn il-kumpaniji tal-ajru tagħna mal-kumpaniji ta' pajjiżi terzi illi waslu għal biex il-Kummissjoni joħorġu b'test ġdid illi huwa TTIP anki jekk ma jirsolvix il-problemi kollha. Aħna napoġġaw l-emendi tar-rapporter u flimkien ma' shadows l-aħħar roħra niproponi illi namlu diskussjoni bilaterali biex niprovaw u namlu din dan regolament iktar effettiv. Grazzi tajt il-President għal-grupp SD. Grazzi, President. Ankina kontent b'din il-proposta tal kommissjoni li għedem biex ti proteġi minn min diskriminazzjoni em fil tal-Europa tal-Europa tal jiprovdu impiegi għal 5.000 persuni. Huwa settur importanti ħafna u ħaġa importanti ħafna illi il-carriers ikunu kapaċi jaħdmu rridu niproteġu għom mill-diskriminazzjoni. irridu ikonna kompetizjoni leali eh, e bazat fuq ir-reċiproċità għax inkella il riskju huwa li jessa jkun ħsara għall-impigi Ewropej. Fuq il-kwestjoni tal-assistenza mhuwiex aċċettabbli illi jiġu sovvenzjonati għax dan għu għet jimxi kontra regolamenti Ewropew. E- irridu irridu nevitaw diskriminazzjoni li se jkunu jirrigwardaw tariffi biss u anki il-fat li eh, carrier jista jagħmel eh, il-ment kienet l-industrija li kienet reprezenta parti importanti ta' settur fl-Europa li ma kienet s-settiħu azzjoni. Jien naħseb illi l-opinjoni ta' Sur Tremosa hija tajba ħafna għax qed jipprova jagħmel titjib l-Ewropa trid tipproteġi l-kumpaniji tagħha u l-impjegati kontra il-prassi inġusta Grazzi, ma etnara li għaw iktar shadows. Sakem għaw xaħat moħbi, le, mawx iktar shadows, għaw xaħat tiħor li jitkellem, għaw xie membru jħor, le. Naf li DG Move hija rappresentata Mistur Dussar, tixtieq titkellem forsi sempliċement biex nirringrazzja r-rapporter tal-opinjoni eccellenti u fuq il-fat li il-kwistjoni jafasow. Nirringrazzja anki għax Shadows għal kontribuzzjoni tagħhom biex it-test iktar effettiv u nirringrazzjawkom tal-input tagħkom. Se nkomplu naħdmu mal bl-input tagħkom u sen komplu ntejbu test biex niżgaraw illi E li kunem kompetizjoni ġusta. Grazie ħafna tajti President, mawx iktar talbit għal mikrofonu. Nati il-mikrofonu nerġa l-rapporter illi jista' jitkellem kemm irid fuq dak li għalu kollegi. Grazzi ħafna President. Grazie tal- tal-isforzi biex ntejbu test. Dan il-test għanna bżon ta' maġoranza kbira biex nibatu messaċ ċar. Irridu nizguraw illi il-airlines kolla jkunu soġġetti għall-istess regolamenti. Grazzi ta' il-President. Wara dan id-dibattitu nishtiq ifakkarkom illi L-emendi jiskadu 12 ta' Deċembru fl-ofsinar. Sen id għom fil-21 ta' nar u sen id-votaw il-21 ta' frar. Is-sena diħla biex bekk il-Komitat il ta' Trasporti Kunista joħroġ il-rapport tagħhom u jinkludi l-kontribuzzjoni tagħhom. U bekk nalqu dan il din il-laqa tal-ikon, però nishti il-kollegi jerġgħu jiġu lura fis-sitta u nofs għax se jkollna laqa konġunta mal-Kumitat Libe. fuq il-lista ta' kumpanji ehm, mal-Kummissjoni. Grazie.